Chers collègues, excusez-moi de, de mon retard, mais à la suite du trilogue d'hier. skużawni għal dan id iżda wara trilogu tal-bira. Jina kelli numru ta' punti li kelli bżon diskuti urġentement. Bekk naddu minnu fiħal l-agenda, xiftit eh, tard, skużawni għal dan. Mela, punt 17. Naddi l-kelma l-Karima Deli biex ikonna prezentazzjoni ta' aktar minn 300 emenda illi ġew prezentati fuq dan ir-rapport dwar l-akkomodazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk xtaqt najt illi Remo Renke fil-prinċipju. Raymond Renk għadu fuq telefon palissa, iżda huwa wkoll ir-rapporter eh, u kol u jekk jiġi mbagħad nisimgħu minn għandu wkoll, però nisimgħu l-Onorevoli Delli għabeċin. xejn. Grazzi, President. Xtaqt nibda billi nirringrazzja l-Shadow Rapporter u numru ta' membri oħra illi taw il-kontribut tagħhom għal dan ir-rapport. Problema teknika zaħira li xtaqt niġbet l-attenzjoni ta għaliha għaliex ix-xogħol kien kellu jaddim minn xi dewmien, xi ftit ta' dewmin minħabba problemi ta' traduzzjoni bejn il-Franċiż u l verżjoni Ingliża u bekk dan affettwa kemm l-abbozz tar-rapport u l-emendi bekk jiena kelli inressaq eh, inressa numru ta' korrezzjonijiet lingwistiċi bħala emendi nittama li eh, l-aħħar verżjoni tirrifletti dawn l-emendi. Bekk ir-rapport tiqis situazzjoni allarmanti li tapplika għall-aċċess tal-akkomodazzjoni soċjali Unjoni Ewropea. Il-kriżi fil-fatt et u kol twaqqaf periklu il-dritt taċċess għal akkomodazzjoni soċjali. Numru kbir ta' persuni u ta' familji mandomx il-mezzi biex ikollhom aċċess għal akkomodazzjoni soċjali minħabba żidiet fil-prezzijiet tal-kera u tal-enerġija, eċċetera. U għalhekk ir-rapport huwa importanti. L-akkomodazzjoni soċjali huwa għodda importanti soċjali u ekonomika u l-rapport allura jissejjaħ għal investiment fis settur sabiex aħna nkunu nistgħu nwieġbu għal dan il-bżonn urġenti u anki biex aħna namlu tajjeb għal rekwiżiti ta' ċittadini Ewropej ħafna minnhom dawn qegħdin ibati batu minħabba dawn il kondizjoniet mhux Dan ir-rapport allura bekk qed ħeġġeġ l-investiment fis-settur Jintika numru ta' nuqqasijiet fil-filosofija kollha tal-akkomodazzjoni soċjali għaliex dan jkollhom mbagħad fattur ta' stabilizzazzjoni xi ħaġa li ħafna drabi ninsew. Iżda l-akkomodazzjoni soċjali hija kwistjoni illi jekk tiġi imħedġa eh, tneħħi tkabbir tal-spekulazzjoni fuq il-proprjetà. Huwa settur eh, fejn eh, hemm bżonn ukoll investiment fil-rekostruzzjoni u l-innovazzjoni biex bekk ikonna ukoll sida fil-ħolqien tal-impjegi. Dawn huma impjegi li ma jistgħux jiġu esportati. U allura dan jkun strument importanti fl-Unjoni Ewropea l-kuplu ekonomiku tagħha. Edina issa situazzjoni fejn se jkollna trasformazzjoni kbira fl-enerġija biex bekk nisviluppaw il-ferat kollha l-enerġija wkoll ekoloġika, enerġija lokali biex bekk nadattaw il bżonnijiet tagħna ta' taħriġ. Il-transizjoni għall akkomodazzjoni soċjali trid tkun waħda ġusta kif ukoll indirizzata għall-sigurtà tal-enerġija. Din hija sfida ġdida li jkollha effetti serji fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna hekk kif naraw fir-rapport. Issa dwar is-sustanza xtaqt nenfasizza diversi punti fejn jiena qiegħda nsejjaħ għal appoġġ tal-kollegi kollha. L-ewwel nett jeħtieġ illi jkollna Osservatorju Ewropew tal-Akkomodazzjoni Soċjali biex bekk ikollna statistika eh, nazzjonali biex nagħmlu skambju ta' prassi tajba u nagħtu l-appoġġ eh, lill istati membri biex huma ifasslu il-politika tagħhom tal-akkomodazzjoni soċjali kif ukoll linji ta' politika illi ikunu wkoll bi prezzijiet illi ċittadini jifilħu jħallsu. Mbagħad fil-qafas tal-governanza ekonomika hemm bżonn illi jkun ta' indikaturi soċjali rabta mal-akkomodazzjoni soċjali biex bekk inkejlu il-progress li jsir mill-istati membri u dan skont emenda 1.1. Umbat irridu u kol naslu għal situazzjoni f'kull stat membru, xaħġa li aħna ddiskutejnieh biex bekk ikonna strategija Ewropea biex nejnu il-persuni bladar fil-xitwa. Biex bekk nevita situazzjoni fejn miljoni ta' ċittadini Ewropew eh, jispiċċaw fit-toroq. U allura dawn il-nis irridu jibqaw f'djarhom. Ek irridu nindirizzaw il-problema ta' persuni bladar fix-xitwa. Nappoġġaw ukoll eh, numru kbir ta' emendi imrisqa mill-co-rapporters, ħafna minnhom huma kompromessi tajbin ħafna ntbatu il-bira u jiena nfakkarkom ukoll illi dan ir-rapport se jippermetti l-Kumitat tagħna illi jkollu impatt dirett fuq il-ħajja taċ ċittadini tagħna f'dawk l-oqsma fejn hemm problemi ta' akkomodazzjoni soċjali u nittama illi b'kooperazzjoni flimkien nafru għal kompromess tajjeb u nadottaw il rapport Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sarkas. Grazzi President. Qabel xejn din hija kwistjona li hija priorità ewlenija l-klub tagħna u dan partikolarment fi żmien ta' kriżi għaliex hija problema li taffetwa tant nies illi għandhom bżonn urġenti għall-aċċess tal-akkomodazzjoni soċjali mijiet ta' miljuni ta' persuni illi tilfu eh, xogħlijiet tagħhom u djarhom minħabba d diffikultajiet ekonomiċi attwali. Bekk bla ebda mod huwa diffiċli illi napoġġaw il-femiet li nsibu fil-rapport ta' Karima Deli li huma fil-fatt idejat progressivi ħafna. Aħna ressaqna 29 emenda u dawn jindirizzaw żewġ temi u tliet temi jew lenin li nħossu li jkunu kontribuzzjonijiet importanti għal rapport hemm bżonn illi jkollna politika Ewropea m'għandniex titlu ta' dan it-tip fil-rapport u hemm bżonn li jkollna titlu li fil-fatt jirreferi għal politika Ewropea mhux biss bħala rakkomandazzjonijiet tal-Istati Membri iżda bħala rakkomandazzjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej eh, u dan jinkludi l-Kummissjoni. Irridu niftakru protokoll 26 f'artiklu 14 tat trattat għaliex dejna mhix xi ħaġa ġdida kienet fil faċċa xi ħaġa li ma saritx meta il-politika oriġinali tal-akkomodazzjoni ġiet infassla. Nirreferu wkoll għal bżonn ta' indikaturi li nistgħu nafdawhom kif ukoll noħolqu qafas Ewropew li tassew jagħti konsistenza li l-politika kollha kemmi tal-akkomodazzjoni fl-Ewropa għaliex din il-politika hija frammentata b'nuqqas ta' rabta u allura aħna referejna l-importanza tal-koordinazzjoni tal-linji tal politika tal-Stati membri, l-usu ta' fondi strutturali ġlida kontra l-faqar, l-importanza tas saħħa dawn l-elementi kollha bħalissa għandhom miri differenti u allura m'hemmx ħarsa ġenerali strateġika li tirrappreżenta eh, element ta' titjib. Mbagħad żewġ mistoqsijiet dwar dan dwar il-politika ta' kompetizzjoni. Il-politika ta' kompetizzjoni Ewropea għandix taħdem biss favur l-Europa 2020 u l-ġlida kontra l-ingwaljanzi u tifoka fuq il-modell soċjali x'palissa hemm ħidma kontra tafu illi fis wieħed hemmhekk għan ċertu għanijiet oġġetti għanijiet importanti li inkludu l-akkomodazzjoni għaliex li qed isiru mbagħad indirettament huwa li nġibu l-ħsara fuq l-akkomodazzjoni soċjali. Svezja, l-Olanda, sa ċertu punt Franza qegħdin naraw din il-ħaġa u lura rridu nirrevedu il-politika tagħna tal-kompetitività biex bekk ikonna ċertu ordni fl-approċċ tagħna għall-akkomodazzjoni soċjali. Emenda 16 tagħna qed tirreferi għal din l-importanza li ma jkollniex kontradizzjonijiet, irid konna rabtiet strateġiċi biex bekk nirrispettaw il-prinċipji li napplikaw servizzi ta' interessi eh, ġenerali ekonomiċi. Mbagħad għandna wkoll 20 referenza għall għajnuna tal-Istat mhux biss bħala mezz ta' soluzzjoni għal kwistjonijiet tal-Komitazzjoni Soċjali so biex niżguraw il-Istati membri japplikaw kif suppost il-linji ta' politika tagħhom mod ġenerali fuq il-Komitazzjoni Soċjali u b'mod effettiv. L-aħħar Past President. jeħtieġ li jkollna leġislazzjoni fuq il-self għaliex bekk irridu niffokaw fuq drittijiet tal-konsumaturi ċittadini. U din hija fil-emenda 10 għaliex ħafna drabi nkun hemm xkiel fis-sistema ekonomika għaliex neħtieġu wkoll atteġġament ġust għal dak li għandu xaqsam il-pista tar riskju. Ah, fi Spanja għandna Eh, eżempju eklatanti ta' dan, jiġifieri il-familji, il-persuni jitilfu eh, djarhom minħabba dawn l-arranġamenti li mhux ġosta hemm banek tajbin, hemm oħrajn li maħżina, iżda il-ċittadini huwa importanti għal-jom li jkomplu jgħixu fid-djarhom għaliex jekk huma għandhom pis kbir ta' ipoteka allura irridu nsibu mezzi eh, biex nenuhom għaliex ħafna drabi dawn il-kondizzjonijiet huma maħluqa minn kondizzjonijiet bil barra me kontroll tagħhom. Allura dawn irridu għam biex ma jitilfux djarhom. U dan huwa f'punt 415. Għanna bżonn atteġġament ġust. jeħtieġ li jkollna leġislazzjoni dwar l-ipoteki blan illi nħarsu l-konsumaturi u mhux biss nifokaw fuq l-interessi tal-bankiera. Jekk mbagħad ikun hemm eh, riskju eh, dana kollu irid eh, jintrafa mill-banek. Jekk huma jgħidu ah, dan jista' jwassal għal falliment tal-banek. Allura, din hija xi ħaġa iktar importanti mill-persuni tilfom djarhom naħseb illi jekk inwieġbu b'mod ħażin inkunu qegħdin nagħmlu żball serju ħafna. Grazzi ħafna President. Nittama li eh, dan il-rapport ikun wieħed konsistenti u effettiv u naħseb li l-politika Ewropea tagħmel sewwa li tiffoka fuq punt tant serju bħal dan. Issa, l-Onorevoli Benjen, Iżda ma nafx jekk għandniex bżonn nikkummentaw fuq approċċ Ewropew għal self l-Europa. Xtaqt ninnota hawnhekk illi dan huwa punt illi fil-fatt eh, Eh, qed ikun ħafna pressjoni minn naħa tal-settur tal-banek għal xuma iħossu li dan huwa mezz kif jespandu l-kapaċità tagħhom eh, tas-self għall-ipoteka. Allura aħna naqblu ma sejħa tiegħek għal ta' leġislazzjoni iżda neħtieġu wkoll sistema illi tigarantixxi drittijiet tal-utenti tal-konsumaturi aktar milli noħol u aktar possibiltajiet speċjali għal setturi innovattivi tal industria tal-banek. Il-Onorevoli Benjen. Grazzi. Jena fil-faċ taqt nirringrazzja ta' sew li rapporter għall-approċ kollegjali ta' biex tressa il-qoddim dan il-dokument, specialment grazzi lila għas-seminar illi sar qabel la bozzar tal-rapport biex bekk per eżempju, stajt nagħti eh, kontribuzzjoni eh, ta' ħafna idejat li rapport mingħajr ma noqgħod imbagħad nagħmel ħafna mendi wara. Min jirsu nħod nidħol fl-emendi individualment għaliex hemm 300 u aktar u allura jekk nagħmel kien nibqgħu sawar eh, għal l-ħin, pero kien hemm numru ta' emendi li ressaq sempliċement biex nżidu l-kelma bl-Ingliż affordable biex bekk ngħidu bl-Ingliż social and affordable. Għaliex għanna definizzjoni u kol ta' dan eh, biex bekk nirriflettu li dan jkun ġej minn diversi setturi u mhix minn settur pubbliku wieħed. U allura jina resaq dawn l-emendi biex nżidu eh, settur pubbliku privat għaliex ċertu stati membri l-akkondizzjoni soċjali eh, jitwassal dan il-mod. Xtaqtu kolli naraw li konna ċjarifika fuq l-għajnuna tal-istat u naħseb illi ta' serdu nindikaw illi konna bilanċ tajjeb meta li rwol li konna rwol importanti tal-settur privat għal dak indu xaqsam l-għajnuna tal-istat. Il-qofol ta' dan il-dokument huwa illi nqisu wkoll il-prezzijiet tal-kontijiet tal-enerġija. tal kontijiet tal enerġija biex wieħed isaħħan id-dar tiegħu u allura rridu nagħmlu jkollna prezzijiet aktar ġusti biex bekk nadattaw miżuri ta' effiċenza fl-enerġija u allura rridu naraw skemi fejn ikonna dan iċ-ċirku virtwuż fejn ikonna għaqda ta' flus minn naħa tal-Istati membri biex bekk noħolqu kifett ċirku virtwuż ta' virtu biex bekk ikonna ċertu eh, saħħa biex nużaw il-benefiċċi biex parzjalment nifinanzjaw aktar partijiet jew partijiet li jiġu aktar qoddim tal-programmi. U naħseb irridu nżommu ċertu ċarezza bejn eh, l-Istati membri u kompetenzi Ewropej. Jina sew eh, ottimist li b'xi mod nistgħu naslu għal kompromessi tajbin u neħu pjaċir issa li ngħaddu għal parti li mista dan il-proċess. Grazzi. Grazzi. Għaw xaħat li jishtiq intervjeni u li nistanżit mal-lista? Thomas Mann? Tajjeb, skużajt ruħi tal-li bdejt tart. Eden tart mux ħazin u ek eh, bekk issa ħankun għet nibda l-vot tart. Jekkaw aktar tal-bit qabel ma nista nalaq l-lista. Għaw xi rappresentant mill-Kommissjoni minn flok il-persuna il-spos għadaw le tajjeb? L-Onorevoli Xartie, l-Onorevoli Sinclair, un-bat il-reporter. Un-bat naddu l-Pontimis. Malaj, malaj. Ma nishtiqx nittardik tal-affarijiet, grazzi l-Karima Delli tal-li indirizzat il-problema fi żmien meta fit-trialogu qegħdin niddiskutu kif nsalvaw dik il-parti tal-Fond Soċjali Ewropew id-dedikat sabiex niġillu l-faqar. Apparti il-Fond Soċjali illi jġilet appuntu l-faqar permezz tal-housing soċjali għanna bżonnu kol politika vizjoni Ewropea għall-akkomodazzjoni soċjali tnej jimxu jitfit. Għal daqstant għanna bżon it-tip ta' approċ li adottat Karima Delli sabiex natu impetus l negozjati tagħna fih dan il-Fond Soċjali Ewropew. Xtaqt nirringrazzja lil eh, dawk li res u emendi li napoġġajt partikolarment dawk li għamlu referenza għattiet jib ta' l-efficienza fl-enerġija fl-akkomodazzjoni soċjali li xnafu li ħafna drabi u ma dawk li huma l-ifqar li jkollhom l-akbar problemi sabiex iħalsu prezzijiet tal-enerġija minħabba nuqqas l-efficienza. Daqsant grazzi Karima tal-qajjim dan il-punt. L-Onorevoli Sinclair, grazzi, Sinjura President, memx dubju li akkomodazzjoni soċjali hija pilastru importanti tas soċjetajiet tagħna li jiena naf ħafna naf ħafna fuq dan għaliex jiena fil-fatt trabejt f'akkomodazzjoni soċjali għal 18-il sena fir-Renju Unit taħt il-Gvern Konservattiv ġejna miċħuda minn flows f'dal-settur u l-gvern laburista għalli 14.000 persuna minn balla l enjunit ġejjin jiexu fil enjunit u dan wasla l-pizit zejda fuq l-autorit lokali sabiex jippjanaw finanzjarjament għal dal-persuni. Fil-fat kienu viċin il-miljon il-persuna li ġew fil-Unit. Is-sena li ġejja koalizzjoni ta' gvern konservativ għat ma jafux kem ġejjin persuni me barra l-pajis. L-autorit lokali kif jistaw jipjanaw għall-akkomodazzjoni soċjali. Għanna problema enormi li qed tabbi l-autoritajiet lokali fil-reġun tiegħi. Jiena fil-fatt tent persuna pollakka soliħol ta' biex tikseb akkomodazzjoni soċjali u ma rifjutaw għax ċina moġbitom xo rridu kċina ġdida. Rridu dritti speċjali daw uġiri.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 problema ma' soluzzjoni għal kriżi ta' akkomodazzjoni li għandna fl-Ewropa. Dan ir-rapport nittama illi nistaw namlu l-almutana sabiex insibu kompromess tajjeb. Imma din il-battalja mux se tiġi miġġilda biss fil-parlament imma anka fil-kommissjoni u fl-estati membri sabiex kulħadd jimplementa id-dritt bażiku għall-akkomodazzjoni. Fuq effiċenza fil-qasam tal-enerġija u sigurta fl-enerġija dan huwa punt ċentrali fir-rapport. U għal din ir-raġuni qegħdin nitolbu għal aktar investiment fis-settur għal xaħal impatt dirett fuq il-qat għaliex ħafna drabi jinkludi xogħlijiet lokali ma jistax jiġu asportati, setturi bħal l-enerġija ekoloġika, Għamil zbal iktar kmini metat l-medit kompromess n-batu bija flasġija. Fil-fat, t-najt eh, l-lum, eh, l-lejla fil-fat. Grazzi. Senħarsu l-lejla medit kompromess li semmejt dwar. Anzi, sen konet nizamnaw f-22 april l-emendi ta' kompromess u il-votazzjoni s sirlada Meknal u dal-punt. Naddu s-salvotazzjoni. Punt 18 par euh, le vot. 18. Votazzjoni fuq itra mħejja mill-grupp ta' ħidma tal-Kumitat tagħna fuq l-aġġustament tal-Fond ta' Globalizzazzjoni, kas Awstrijaku fl-industrija tat-tabak huwa każ fejn l-industrija tat-tabak mill-Awstrija spiċċat vittma tal-globalizzazzjoni b'żewġ modi, l-ewwel net f'termini ta' konsum u t-tieni f'termini ta' produzzjoni. U bekk il-konsum qiegħed jonqos fil-waqt illi qed iżdied fir-Russja fiċ-Ċina u pajjiżi oħrajn.

Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votazione maluqa. Sitta u tletin favur, tajt il-President, nej kontra, zewċ astenzjonijiet. Adottata. Issa. Komitat tal-Budget, Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni, ħaġil mill-Italja, ħaġil mill-Italja. Kumpanija tal-informatika illi hija mifruxa fir-reġun niftaħ il-votazzjoni fuq dal-din dal-punt. Timuna pi voti voti. Vota kolħat, votazzjoni maluqa. Sitta u tletin favur, tlita kontra, mawx astenzjonijiet. Għaddejt għal-daqstant? Punt 20. Votazzjoni fuq l opinjoni tal-kollega Sabatok or fuq il-mobilità edukattiva u okkupazzjonali tan-nisa fl-Unjoni Ewropea. Din hija opinjoni għal Kmitat Fem fej rapporter hija l-kollega Alicia Ronzulli. Paragrafu wieħed emenda wieħed. mis Blinkovic Blinkeviċuta favur kontra astenzjoni tad-dit. Paragrafu wieħed kompromess B erba' gruppi er, maqsuma fil-partit favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu wieħed emendi Manda tlita blinkifiċuta favur kontra stenzjoni ta' d-dit. Emenda erba l-istess favur kontra astenzjoni ta' d-dit. Paragrafu 2, emenda seba' favur kontra astenzjoniet. Jidri li li maddeċ pero niverifika b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa.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 20 favur, 20 kontra, Ma nix astenzjoniet. Emenda sabataddi. Emenda setta, sinjora Blinkeviċuta. Favur, kontra, niverifikaw, u t-sini miftuħa. L-ammendment 6. Fuq emenda 6. Il faut qu'elle surveille. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votazzjoni samaluqa. 24 favur, 19 kontra. Taddi din l-emenda. Emenda 5. Sinjor Gonxa favur kontra. Astenzjoni taddit. Paragrafu 2, emenda 8 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nasa pelli għaddit, pero nivverifikaw. verifikaw Emenda 8. Mis-Sinjura Zuber. Votazzjoni miftuħa. Voti klu. Votazzjoni maluqa. 19 favur, 23 kontra ma taddix. Paragrafu 2 kom... Emenda kompromess marbuqa bi favur kontra t-sunziet taddi, paragrafu 2 Amenda 10 favur kontra estensjoni taddi. Paragrafu 2 emenda 11 Sena Blinkeviċute emenda orali għam menu kontra le favur għadit paragrafu 2 għam emenda 12 favur kontra astenzjoniet. Niverifikaw. Uż. Emenda 12. Tit uver. Votazzjoni miftuħa. Tilu voti klu. Vota kolħat votazzjoni maluħa. Se 27 favur, Nax kontra. Għaddi ta' da' santemen da' 13, Cornelis in favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 14, Blinka Blinkeviċute favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 18, favur kontra, astenzjoniet għaddit. 19, favur kontra, astenzjoniet għaddit. Paragrafu 4, kompromess D, minn erba gruppi, għavur kontra astensjoni taddit. Paragraf 5, 21, Cornelsen, favur kontra astensjoni taddit. 22, favur kontra astensjoniet għaddit. Paragraf 6, 23, sogor, favur kontra astensjoniet għaddit. Paragrafu 7, Emenda ta' kompromess ċem minn erba' gruppi favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 7, emenda 26, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 27, Cornelisin, favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 8, in, in ċiż wieħed favur kontra s-sensuni ta' Paragrafu 8, eċis 2, 32 li kif emenda orali. Maħat kontra l-emend orali, niftaħ il-votazzjoni, emenda 30 favur kontra s-sensoniet, għaddit. Emenda 30. Favur kontra s-sensoniet, għaddit. 30. Sinja Blinkeviċu te favur kontra s-sensoniet, għaddit. 34. Conor Nielsen favur kontra s-sensoniet, għaddit. 36 zuber favur kontra astensjonijiet. Niverifika b'mod elettroniku fuq emenda 36 mis-sinjura Zuber votazzjoni miftuħa. Tumuna le voti l pu klo. le Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. 16 favur, 16 kontra. Tadja ġastant. Paragrafu 10, emenda 37, Cornelissen, favur, kontra sanzjoniet. Taddi. 38, Blinkeviċuta, emenda orali, u kol, maħat kontra. Emenda 38, favur, kontra sanzjoniet Taddi. Paragrafu 12, emenda 38, sogol, favur, kontra sanzjoniet Taddi. Paragraf 12 minn darbajn favur kontra astensjonijiet għaddit. 41 emend orali favur kontra astensjonijiet għaddit. 42 l-istess favur kontra astensjonijiet għaddit. Nifvotaw issa fuq il-proposta b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa, vota kulħadd. Votazzjoni mal-waqa.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 rapport dwar standards bażiċi ta' sigurezza kontra perikli li ġruta minn esponiment għal radjazzjoni ionizzati. Ta' fu bizzet fuq xtati votaw? Artiklu 1, paragrafu 1. Emenda 2, mir rapporter, favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb li għaddit imma niverifikaw. Votazzjoni miftuħa? Vota kolħat, votazzjoni maluqa. Beto xin favor, setax kontra. U ċastenzjoniet, għadżit tal-desnant. li tax ġiet tirata artiklu 2, paragrafu 2, punt C, punt I. Emenda 14, mis-Sinjura Steinrock u Christensen votazzjoni maqsuma l-ewwel parti is tin parti il-frequent eh, triangular parti favur kontra sin sinsej ta' d-diet, il-pjata test favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 15 hija inammissibli, votazzjoni fuq emenda 16, votazzjoni maqsuma mis-Sinjura Steinruck l-Univer Tannisesku u l-Univer Kristensen. L-ewel parti, minu favur kontra stensjoni jitaddit. dit test favur kontra astenzjonijiet mat-tiċ. Artiklu 4 paragrafu 1.35 emenda 17 l-istess awturi Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minn kelma expose sal kelma public exposure. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Jgħat test favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda tlieta rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 18 inammissibli Emenda erba' me rapporter fuq artiklu 5 introduzzjoni favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddit niverifikaw. Votazzjoni miftuħa fuq emenda erba. Il-vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. 23 favur, 19 kontra għaddit. Artiklu 5, paragrafu 1a, Emenda 5 rapporter favur kontra stenzjoniet ma taddix. Artiklu 6 paragrafu 1 emenda 19 Steinru Christensen favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 6 ġiet tirata, Artiklu 11 paragrafu 1 emenda 20 Steinruk Tanazescu Christensen Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minn as soon as pregnancy dak favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti ibqiet għat-test favur kontra astensjonijiet ma taddix. 27 u 7 ġew irtirati. Votazzjoni miftuħa fuq artiklu 12, paragrafu 2, sotto paragrafu 2.a, emenda 22, missurori, favur, kontra estensjoniet għaddit. 23 li sawtur, favur, kontra astensjoniet. Niferifikaw fuq emenda 23. Ma kienu ċari l-affarijiet. Anzi, għaddit. 32 favur disa kontra. Emenda 24, istess autur, favur kontra estensjoni ta' d 25. Emenda 25, Steinruk, Nelesku Christensen, favur kontra estensjoniet għaddit. 26 ori favur kontra estensjoniet għaddit. 27 favur kontra astensjonijiet għaddit. Artiklu 16 paragrafu 1 l-ewwel sotto paragrafu Um, euh, nous sommes saisis d'un amendement oral présenté par euh, Utah. Kenna ma kenna emenda orali minn Utah Steinrock minn favur kontra astenzjonijiet jidher li li ma imma nivverifikaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Ivvota kulħadd, votazzjoni magħluqa. 24 favur, 19 kontra d-dit. Emenda 28, surori favur, kontra stenzjoni ta' d-dit. Emenda 8, mir-rapporter favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda disa l-istess autur favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess A minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 30 benjen favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 11 31 anzi mir-rapporter favur kontra astensjoniet maddiċ. 30, l-istess favur kontra astensjoniet maddiċ. Artiklu 28 paragrafu 1 emenda nax favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 33 sorori favur kontra astensjoniet għaddit. Artiklu 30, paragrafu 1.e, kompromess B, minn żewġ gruppi favur kontra sensjonijiet għaddit. Artiklu 33, paragrafu 3, introduzzjoni minn da 35, Kristensen Steinrock favur kontra sensjonijiet għaddit. Semenda 36, l-istess awturi favur nivverifikaw fuq emenda 35. Nivota kolħat, votazzjoni maluqa. 20 pour 23 contre, vous avez totalement raison. 24 favur, 23 kontra, anzi 24 kontra, 20 favur, maddiċ. Favur, nimis, kontra, stenzjonijiet, għaddiet. Emenda 37, l-istess awturi, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 38, surori, favor, kontra, Astenzjonijiet adottata. Emenda 39, l-istess autur, b'emenda bil-fond, huwa favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 40, rapporter, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 41, surori, b'emenda bil fom memx oppozizjoni għal dan, mena minwa favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 42 nistess istess awtur favur kontra astensjonijiet adottata. 43 l-istess awtur b'emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet taddi. 44 favur kontra astensjonijiet addiet. 45 favur l-istess awtur favur kontra astensjonijiet adottata. 46 inammissibbli naddu għal 47 favur kontra astensjonijiet adottata. 48 sur Benin, favur kontra stenzjonijiet, kontra. Naħseb adottata. 49 sur ori, favur kontra stenzjonijiet, adottata. 50 sur ori, favur kontra astenzjonijiet, adottata. 51 inammissibli. 52 emenda bil-fom, favur kontra 52 favur kontra astenzjonijiet adottata. Nħarsu lejn il-premessi issa. Premessa 24, emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda kollha kemmi, eh, l-opinjoni kollha kemmi, vot elettroniku, vot miftuħ, kulħadd vota, votazzjoni maluqa, 41 favur, wieħed kontra, żewġ astensjonijiet. Nikorreġi l-votazzjoni għal 40 favur, wieħed kontra u żewġ astensjonijiet għax għandna vot zejjed ta' soċjalisti li jivvota. Madam Arkin dwar IGF. Bien, chers collègues, nous u venons Eżis kollegi, permettu li naddi issa għal punt 22 fuq l-agenda tagħna, jekk iġobkom skiet fis-sala, issa għandna rapport Oymen Reuten, rapport ta' inizjattiva propja fuq il-white paper tal-Kummissjoni fuq aġenda għal pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibli. Fuq l-lista tal-votazzjonijiet konformità ma' regolamenti jiena applikajt ir-regoli 161 u 165 li jiddefinixxu l-lista tal-votazzjoni li tinkludi wkoll il-voti ta' kompromess li huma ta' priorità fuq kwalinkwa emenda oħra. Dan konformità mal-prassi e kif ġiet stabilita mill sessjoni plenarja li nużaw f'dan il-Kumitat. Paragrafu 1, kompromess A prezentat minn ħames gruppi minn huwa favur kontra stenzjonijiet adottata. Nous en venons au paragraphe 2 à la... Paragrafu 2, emenda 68, signora Zuber, Emenda tħassir favur kontra stensjonijiet maddiċ. Paragrafu 2, kompromess B, tlet gruppi favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 3, kompromess C, ħames gruppi favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 3, emenda 95, signora Zuber, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 4 kompromess det let gruppi favur kontra astensjonijiet adottata. Après le paragraphe 4, un groupe... Wara l-paragrafu 4, kompromess Y, minn erba gruppi, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Paragrafu 5, emenda 145 irtirata, u għalek niftaħ issa l-emenda 146 ta' Sir Hendel tħassir, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Naddu issa għal kompromess E minn erba' gruppi favur kontra astenzjonijiet adottat. Kompromess G ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 5 152 il-rapporter surbaħ favur kontra astenzjonijiet ejja nifverifikaw din l-emenda 152. Votazzjoni miftuħa. But what do you vote? Le vote est clos. Votazzjoni maluqa. 27 favur, 15 kontra. Taddi. Emenda 153 mill-istess awturi favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Paragrafu 6, kompromess fe, favur, kon, erba gruppi, favur, kontra, astensjoniet adottata. Paragrafu 6, 161, G. Lambert u Cornelissen, favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 162, Kliveti, favur, kontra, astenzjonijiet. Ejn għamlu verifika fuq l-emenda 162. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Oxrin favur, 22 kontra, maddiċ. Paragrafu 7, emenda 164, Darden, emenda bil-fom, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 165, Zuber, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Mija 67, Handel, favur. Favur, kontra, astensjonijiet għaddiċ. Je crois que nous devons voter le 171 de Madame Jazlowiecka. Issa nivvotaw fuq 171 is-Sinjura Jazlowiecka favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 7, 172 Becker favur kontra astensjonijiet maddiċ. 173 Sur Tremosa Ibal Sels. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 174. Zuber. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 876, Signora Bizzotto, tassir favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess H, ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet adottata. Naddu issa għall-emenda 187 sur Becker, emenda bil-fom prezentata mill-SND. Favur 187 modifikata. Favur kontra astenzjonijiet ejja namlu verifika fuq l-emenda 187. Tout le monde a pu voter, Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Seba' favur, nax kontra, t astenzjonijiet adottata. Paragrafu disa, kompromess HH, erba gruppi favur kontra astenzjonijiet jatti. Paragrafu 9, emenda 199 beker favur Emenda 199. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. u verifika fuq 199 sur Becker? Namlu hekk? Nana mela, namlu verifika 199 ta' sur Becker. Votazzjoni miftuħa. Tumuna pivoti li voti klo? Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 6 favur, 32 kontra 3 estensjonijiet. Anzi, 33 kontra, peress li hemm il-vot ta' Signora Markin. Mhux hekk. 7 favur, 33 kontra, 3 astenzjonijiet maddiċ. Tajjeb, naddu l-emenda 200, Thomas Handel, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 9, Emenda 202 l-istess autur, favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Kompromess i erba gruppi favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 210 Sergio Cofferati favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq l-emenda Mitej u 210. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Satax favur, 23 kontra, maddiċ. Paragrafu 11. Tħassir ta' żewġ emendi 212 u 13 favur kontra astensjonijiet. Maddowx. 214 Thomas Handel favur kontra astensjonijiet maddiċ. 215 Zuber favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 11, emenda 218, dora Kliveti, emenda bil-fom, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 12, kompromess je, ħames gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet, jaddi. Naddu għal 226, Thomas Handel, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 227 taqa. Kompromess K, ħames gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet jaddi dan il-kompromess. Kompromess 13, 232, sur Becker favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 233, Thomas Hendel favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 236, sur Becker favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Mittej 37 Handel favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 37. votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa Mi 21 favur, 22 kontra, maddiċ. Paragrafu 14, 240 Handel għatħassir favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess M, favur, kontra, astensjonijiet. Kompromess M jaddi. Kompromess N, ħames gruppi, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi wkoll. Paragrafu 15, emenda 258, Handel, tassir, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Kompromess O, erba gruppi, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Paragrafu 16, 263 Federic Darden favur kontra astensjonijiet għaddit 264-265 jaqaw irtirati għansi 266 Kinga Guns favur kontra astensjonijiet adottata paragrafu 17 kompromess P ħames gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi Kompromess L, ħames gruppi, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi. Paragrafu 18, 281, Darden, rapporter kontra, favur, kontra, astensjonijiet. Namlu verifika fuq 281. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa 26 favur, 17 kontra adottata. Naddu issa għall-emenda 283 mis Signora McIntyre, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 17, kompromess E, ħames gruppi, favur, kontra, astensjonijiet, adottat. Paragrafu 20, kompromess R, erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet. Għadda. Paragrafu 21, kompromess S, ħames gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet. Adottat. Paragrafu 22, emenda 300, tħassir, favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. 301, Sinjura Zuber, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 302, rapporter Sur Bach, favur kontra astenzjonijiet adottata. Paragrafu 22, 303, Sur Odi. Emenda bil-fom, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess te te. Favur kontra astensjonijiet adottat. Premessa A, inċis wieħed, emenda 12, taqa. Naddu issa l-premessa B, kompromess T, ħames gruppi, favur, kontra, estensjonijiet, adottat. Premessa B, emenda 24, Signora McIntyre, emenda bil-fom. Favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Premessa C, kompromess U, ħames gruppi, favur, kontra, Astensioniet. adottata. Premessa C, emenda 29, signora Jaslov Leska, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 30, Handel, tlet partijiet, l-ewwel parti. Taddi minn eh, fil-waqt li hemm l-indikaturi demografiċi sa' ġeneralment favur kontra stensjonijiet maddiċ. Tini parti ta' u anke it-tielet parti. Dan għaliex hemm therefore mallura marbuta mal-ewwel parti. Kemm premessa D kompromess V ħames gruppi favur kontra astensjonijiet adottat. Emenda 35 Handel favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Premessa E, kompromess W, ħames gruppi, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Naddu issa l-emenda 41, Hendel, favur, kontra, astensjonijiet, għamlu verifika fuq l-emenda 4, 41. Handel. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Oxrin favur, 21 kontra, l-ebda stenzjoni. u 41, maddiċ. Issa, naddu għal-emenda 44, dejjem fuq premessa E, Thomas Handel. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiċ. Premessa F, kompromess X, ħames gruppi favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Emenda 53 mir-rapporter Ussur Bach votazzjoni maqsuma mitluba mill-SND għaldaqstant l-emenda ta' test minnajr il-klim at a fast pace favur din is-sentenza adottata. It-tieni parti. Favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 55, Pupakis, favur, kontra, astenzjonijiet adotat. Emenda 56, rapporter u George Bach, favur, kontra, astenzjonijiet adotata. Premessa F, emenda 57, Darden, favur, kontra, astenzjonijiet madiċ. Kotazzjoni 7, emenda mill-istess autur, favur, irtirata, tajab wisq. Emenda nej, Thomas Handel, favur, kontra, astenzjonijiet. Nerġu namluha, favur, kontra, astenzjonijiet, ikonna namlu verifika fuq l-emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 22 favur, 17 kontra tatti. Kotazzjoni 8 minn da darden favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa naddu għall-opinjonijiet tal-komitati erba' sa sebajn mill-Kumitat Ekon taħt il-kompetenza esklusiva tagħhom għalhekk ma nivvotawx fuqha fuq it-tieni pilastru essenzjalment madanakollu rridu nivvotaw fuq numru ta' paragrafi fejn hemm kompetenza maqsuma ma' dan il komitat Ekon u Wemble. Wara dan il-vot, forsi dawn il-paragrafi jaddu għal testi differenti imma niverifikaw dan ma' rapporter u shadow rapporters. Bix naraw fejn dawn il-paragrafi irridu jmorru fit-test. Għalek, ekon erba, favur. Ekon erba, favur. Rapporter kontra, favur. Min huwa favur ekon erba. Kontra. Astenzjonijiet. Paragrafu erba. Maddix. Ekon ashra Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika fuq ekon ashra soċjalisti qed jappoġġaw l-ekon kontra il-PPE. L-affarijiet inbidlu ta' taħt fuq. Votazzjoni magħluq għamela. 21 favur. Signora Markin, x'se tivvota? 22 favur, 17 kontra, memx astensjonijiet, paragrafu 10 adottat. Ekon 11 favur, kontra astenzjonijiet, għadda. Paragrafu 12, favur, kontra astenzjonijiet, għadda. 22, maddix. 22, favur, kontra astenzjonijiet, maddix. Parti minn Ekon 25, favur, kontra, min huwa favur, kontra astenzjonijiet, għadda ċar. Ekon 37, favur, kontra, astensjonijiet. Namlu verifika fuq Ekon 37. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Hamsoċin favur, 16 kontra adottata. Ekon 47 favur kontra, astenzjonijiet, maddix. Parti minn Ekon erbajn. Le, namlu verifika fuq Ekon erbajn l-ewwel. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 25 favur, 16 kontra, għandkom raġun adottata. parti minn Ekon 49 favur kontra. Astenzjonijiet namlu verifika fuq Ekon 49 u koll. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. 25 favur, 16 kontra, adottata wkoll. Ekon 7 u 50. Le, Signora Roman Oiten, nixtieq ngħid lill-kollegi li jiena mhux kontra il-kontenut ta' dan il-paragrafu imma l-emendi tal-Kumitat Ekon diġa huma inklużi fih dan ir-rapport. Għalhekk aħna kontra u għalhekk naħseb li huwa verament żball li issa qegħdin nivvutaw dawn il-paragrafi kollha. Kieku kien hemm elementi ġodda fija u dan qed ngħidu anke l-kollegi tiegħi. Kieku kien hemm elementi ġodda Allura Iva, rridu niddiskutuhom u nilqawhom u naqbel fuqhom, immissa dilli qed nagħmlu hija ġennata. U l-istess japplika l-Kumitat tan-nisa. Euh, c'est votre avis de rapportrice. Simplement, nous avons vérifié très... Dik l-opinjoni tiegħek fala rapporter, minna attenzjoni kbira fuq dan il-punt, flejna l-affarijiet sew, so, u ħaresna lejn il-paragrafi kollha li huma koperti u dawk li mhumiex, jekk nagħtu ħarsa lejn ir-rapport ta' Thomas Mann fil-Kumitat Ekon, naraw li kien hemm numru ta' emendi li kienu koperti u li ma jinsabux fuq il-lista tal-votazzjoni. Mi wieħed sa tlieta, ħamsa sa disa, 13, 16, 19, 23, 44, 48, 50, 53, 75. Għal daqstant, aħna tajna ħarsa li dan mill-qrib imma kien hemm paragrafi li ma kinux koperti fit-test u għalhekk aħna qed nivutaw fuq dawn. Imma l-opinjoni tiegħek hija ċara. Signora Rapporter. Għal daqstant nibdow il-vot, il-votazzjoni minn ġdid. Sinjura Bastos. Kenna din il-lista tal-votazzjoni tard ħafna, din l-istess situazzjoni għal komitat tan-nisa fem, iva l-istess japplika l komitat fem. hemm xi 20 paragrafu mill-opinjoni tal-fem li nistgħu nivotaw fuqhom għax mhux koperti mill-opinjoni ta' Sinjura Oymen Reuten u l-emendi li għadna kemm ivvotajna fuqhom. Kulħadd kuntentek? Tajt Sinjura President? Le, x'in il-problema mela? Mela, jiena verifikajt dan flimkien ma' segretarjat, il-pozizjonijiet kollha differenti, il-lista li għandkom qoddimkom hija korretta, u jekk ċertu gruppi jaħsbu li hemm bżonn nagħmlu arranġamenti għal din il-lista tal-votazzjoni, tkun responsabilta tal-grupp tagħhom li jerġgħu jiġu fuq dan il-punt fil-plenarja, fuq dawn il-punti li qed nagħmlu. Nkomplu fuq il-votazzjoni. Aħna konna nivvotaw fuq emenda paragrafu tal-ekon 57. Infakarkom li rapporter hija kontra. Iżda il-rapporter minn ikon favur. Min huwa favur, kontra, astensjonijiet, maddix. Il-rapporter issa kontenta. Ekon kont 58 favur, kontra, astensjonijiet, maddix ekon 59. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb maddiċ. Ekon 71. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tajjeb. Mela namlu verifika votazzjoni miftuħa, namlu verifika fuq ta' Signora Harkin, fuq il-71, Signora Harkin favur, 27 favur, 15 kontra, adottata, s-sena dolle kont 73 favur, kontra, astenzjonijiet, adottat. Issa, fuq tal-imkot Għanna imko ħamsa, favur kontra astensjonijiet adottat. Issa l-Komitat Fem. Għaw xi problema dwar din il-votazzjoni, votaw fuq il-premessi u l-paragrafi, tajjebek, tajjeb, naddub din l-eċċezzjoni mela, nimxu hekk, fem ċe, minu ma favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika fuq ċe. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, 24 favur, 17 kontra, astenzjoni wahda, għaddit. Fem de, favur, kontra, astenzjonijiet, adottat. Ke, favur, kontra, astenzjonijiet, adottat. Elle, favur, kontra, astenzjonijiet, Minu a favur, elle, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika fuq dan il-paragrafu. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 25 favur, 17 kontra. Adottata. M, favur, kontra, Astenzjonijiet adottata. N, favur, kontra, Astenzjonijiet adottata. O, favur, kontra, astensjonijiet, adottata maddiċ. Tnejn, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Hamsa, żewġ partijiet, l-ewwel parti, sa nisa urġil li huma applikati f'dan il-paragrafu favur kontra astenzjonijiet għadda. Tini parte ta' test favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Fem seba, żewġ partijiet, l-ewwel parti sal-klim li għandkom fuq il-lista. Favur kontra astensjonijiet adottata. It-bija ta' test favur kontra astensjonijiet maddiċ. Verifika fuq it tini parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota 25 favur, 17 kontra, astenzjoni wahda, it-tieni parti taddi. 8 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 12 favur, kontra, astenzjonijiet adottata. 17 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 20 namlu verifika fuq 17. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. 25 favur, 17 kontra, adottata. 20 favur, kontra. Namlu verifika fuq l-20. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa 25 favur, 17 kontra, taddi, 23 favur, kontra astenzjonijiet adottata 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ L-aħħar vot fuq ir-rapport kollu kemmu votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa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 Le, jekk joġobkom, titilqux? Irridu maġġoranza kwalifikata. Nervli um von Reiten, Iva. Grazzi lil dawk li ħadmu. Kooperazzjoni siħaw dwar dan ir rapport għandna r riżultat tajjeb, l-ewwel punt dan. Grazzi l kulħadd. Punt ieħor Dak li xtaqt najt huwa illi jeħtieġ illi nodu attenti għanna kontenut tajjeb dak li votajna pala Komitat ta' Farti Soċjali iżda il-kontenut għal ekon u il-fam e, huwa e, diġa kopert fir-rapport u allura nixtieq li ma' segretarjat naraw kif niproċedu qabel ma nibatu kollox lill-plenarja. Iva, grazzi. Iżda dan il-punt diġa semmejnieh issa fidejn il-gruppi jekk nifutaw fuq dawn il-punti, votajna fuq dawn il-punti, nifutaw jekk dawn ma mhux koperti. Mela, kifet, 23 issa. Eh, naddi l-kelma l-Sinjura Harkin, il-rapporter, mandat għan negozjati dwar il-Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni 2014-2020 il-Konsil fi frar valida eh, dan il-fond, Sinra Harkin. Grazzi, President. Kollegi, intom tafu illi bħala risultat tal-MFF kien deċis illi dan il-fond jitkompla iżda budget imnaqas ta' 150 miljon euro kol sena. Posponejna l-vota plenarja dwar dan il-punt għaliex kemm inċertezza dwar il-ġejjini tal-fond u fit-22 ta' Marzu il-grupp Eh, ta' ħidma għandu lan illi jiffinalizza l-aspetti aktar kontroversjali tal-fond un bat fis-27 ta' marzu il-Koreper se jindirizza l-kofinanzjament u l-kriterju tal-krizi biex bekkunem mandat sabiex ikun hemm negozjati mal-Parlament. Bekk xtaqt ngħid li huwa importanti li nivvotaw iva għal dan ir-rapport biex bekk nibatu messaġġ pożittiv il-Kunsill biex niftu negozjati malajr kien jista' jkun. Jeħtieġ li dawn jintemmu sa' Settembru jekk il-fond imbagħad ikun irid jaħdem sa mill-ewwel ta' Jannar. Dana huwa lan tal-votazzjoni tagħna llum. Si beaucoup. Um... Tajjeb, grazzi ħafna. Bek nivvotaw votazzjoni nominali. Deċiżjoni li nitlu fin negozjati mal-Konsil dwar ir-rapport li votajna dwar fis-6 ta' Novembru li kien imma ħejji mis-Sinjura Harkin. Bek niftaħ il-votazzjoni. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. tivvota, votazzjoni maluqa. Mela, il-mandat e, jenata 36 favur, vot kontra, astenzjoni waħda. Tinta negozjati inkludi li l-inissi falla pretent il-komitat, Signora Harkin falla rapporter, Signora Bawla l-Shadow, l-Nervli Darden għal Shadow SND, Signora Cornelson, għaxedu tal-ħodor, l-Onorevoli Suber u kol, l-Onorevoli Gozerv għal ICR, e il-Signor Bizotto għal eh, Shadow EFT. Tajjeb, bekk nkonkludajna fuq dan il-punt u kol. Mela, punt 24 nissa. Hawnhekk għanna 517 l-emenda għal dak li xaqsam il-proposta għal Fond Ewropew għal għajnuna għal dawk nieqsa minn komoditajiet essenzjali nagħti il kelma l-rapporter Imer Costello jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Kifet, kena 517 l-emenda, għal proposti fil-komitat. Naħseb il-numru kbir ta' mendi li rċevejna juri kemm hemm interess fil-programm ċertament l-impenn li għandna għal-programm u anki l-impenn li qegħdin naraw biex bekk intejbu il-proposta tal-Kummissjoni. L-emendi ġew disponibbli t-tnejn u jiena qed nidħol f'ċertu dettal biex nanalizzom biex u se jkolli wkoll eżami preliminari tagħhom illum u nipproponi li neġi naddijom f'ċertu dettal ma' shadows. Issa mill-eżami preliminari tal-emendi naħseb li nistgħu ngħidu li hemm eh, bażi komuni u kun possibbli li jkun emendi ta' kompromess fuq numru ta' oqsma. Dawna jinkludu dawn il-punti, per eżempju, referenza aktar ċara tal-Karta tal-Drittijiet Umani, referenza għall-istatistika tal-Eurostat għal numru ta' dawk li huma friskju ta' faqar u istruzzjoni soċjali madwar l-Unjoni Ewropea u nenfasizzaw l-importanza li nagħtu ikel ta' kwalità u ikel ta' tajja pas-saħħa ninkludu wkoll thresholds tal-faqar u anki nenfasizzaw l-importanza illi napoġġaw programmi ta' ekka nazzjonali u anki sħubija bħala prinċipju fuq l-istati kollha u naħdmu ma' l-NGOs u ma' soċjetà ċivili biex bekk niżguraw illi eh, stati membri jekkoperaw u jipparteċipaw ma' l-NGOs. Inneħu ostakli li waqfu donazzjoni tal-ikel minn supermarkets kien kol kienet tema komuni mbagħad aktar definizzjonijiet ċari dak kien punt importanti u kien hemm numru ta' emendi li indirizzaw il-kjarifika ta' definizzjoni ta' min jirċivi u l-beneficjari aħħarin. Kien hemm ukoll enfasi minn numru ta' emendi dwar l-importanza li nippromuovu d-dinjità umana u nevitaw l-stigmatizzazzjoni ta' min jirċivi l-għajnuna tal-ikel l-importanza ta' tnaqis ta' ħela fil-likel u koll kienet tema komuni f'ħafna mill-emendi. Diversi membri u koll enfasizzaw il-fat li mżon nisqu il-fat li l-fond u l-assistenza tijaw mm, ma jfissirx li rridu n-neħu programmi nazjonali u dak punt importanti minn ġdid ħafna mill-emendi kienu indirizzaw bżonn li nissimplifikaw proċeduri simpli ta' applikazzjoni sempliċi u anki għal proċeduri oħra. Kien hemm xi riżoluzzjonijiet preferenza għal ex riżoluzzjoni tal-Parlament dwar eh, persuni bla dar kien hemm numru wkoll ta' emendi li jridu jiċċaraw definizzjoni ta' misuri li jakkompanjaw numru tal-emendi u kol kellom eh, l-ideja li jitxaraw il-popolazzjoni li batu minn deprivazzjoni materjal sever minħabba u kol meta jitis il-popolazzjoni ġenerali. Kien hemm emendi li trattaw ukoll kif il-fondi jistaw jissaħħon il-katini eh, tal-ikel fuq level lokali reġjonali dan hemm lura għal idea ta' ikel ta' kwalità, ikel ta' pass saħħa kif ukoll l-użu ta' prodotti lokali. Numru ta' elementi u kol kienu jindirizzaw l-osma biex eh, nespandu attivitajiet appoġġati minn pjattaforma fuq livell Ewropew għal dak nixaqsam id-disseminazzjoni ta' prattika u skambju ta' prassi tajba u kol. U kien hemm ukoll ideat interessanti li ġew preżentati f'dawk l-emendi xieħut mill emendi u kol kien indirizzaw il-rekwizit minn kommissjoni li jamlu kol konsultazzjoni ma' organizzazzjonijiet konġunti minn tal-inqas darba fis-sena biex bekk nenfasizzaw li l-approċ ta' partnership partikolarment sobija ma' soċjetà ċivili brabta ma' dan il-programm partikolari. Numru ta' emendi u kol talbu li kommissjoni tiżgura li jkun hemm rapportaġġ regolari li lejn il-Parlament u anki li l-Kunsill. U naħseb li kien importanti li l-Parlament fil-fatt ikollu rwol fil-monitoraġġ tal-programm. Xewt mill-emendi wkoll kienu jindirizzaw eh, u jaraw illi l-autoritajiet jiltaqaw fuq livell regolari biex jiżguraw l-implementazzjoni tal-programm Kien hemm ukoll ħafna appoġġ għall-oqsma brabta ma' miżuri eh, konġunti u mhux l-organizzazzjonijiet eh, assoċjati ikollhom bżonn jieħdu dawn tipi ta' miżuri. Din kienet kwistjoni li ġiet diskussa ma' xi wħud mill-NGOs u organizzazzjonijiet ta' soċjat ċivili kienu involuti. It-tneħħija ta' dispożizzjonijiet dwar evalwazzjonijiet ex ante wkoll kif ukoll tneħħija ta' dispożizzjonijiet għal evalwazzjoni matul iż-żmien tal- program u koll kien hemm xi emendi brabta ma' dan. Hemm numru ta' oqsma illi e, għajmu xie diskut fost il-membri u dawn ma punti rritu jiġu diskussi aktar fil-laħat ta' shadows. L-ewenet brabta mal-qasam tal-kofinanzjament, diversi emendi li jitolbu għal 100% finanzjament mill-Unjoni Ewropea oħrajn E, jappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni għal kofinanzjament. Mbagħad għandna wkoll proposti oħra brabta mal kofinanzjament li wkoll iwaslu għal aktar kofinanzjament aktar tard jew e, allura jkollna bżonn ukoll nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet e, brabta ma' dawn l-emendi partikolari. Imbagħad għandna numru ta' emendi li jitolbu li l-partiċipazzjoni tal-Istati membri eh, pala waħda li tkun volontarja u bekk ikonna niddiskutu f'dittal dawn l-elementi. Jiena semmejt li fil-laqa fejn prezentajna r-rapport ix-xar li għadda li għal dak li għandu xaqsam dan il-kwistjoni ta' volontarja volontarju importanti li niskuraw li l-finanzjament li hija temmek ikun u kol fokat fuq il-program u għallura ikun importanti illi jekk ikun hemm partiċipazzjoni volontarja. Jekk din tiġi dottata fil-fatt irridu niżguraw allura li il-finanzjament xorta waħda jkun iffinanzjat iffokat għal pajjiżi li qed jipparteċipaw. Umbat kien hemm xi emendi li jitolbu sabiex il-fond jappoġġa biss programmi nazzjonali ta' jnuna tal-ikel u eh, maċċettawx li daja li konna ambitu usa dan appunt li kien diskussak faktar dettal fi smih publiku li kena fit-23 ta' jannar u kien hemm appoġġ wiesa minn ħafna mill-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili għall ambitu usa tal-programm. U dan jkollu il-flessibilità illi forsi mhix tant evidenti fil-programm attwali. Hemm bat emenda wkoll biex eh, ma jkunx hemm ir-rekwiżit fuq stati membri jew għasta jem ir-rekwiżit għal tak li jendu x'aqsam il-ħella tal-ikel. U kwistjoni oħra li kien is sujġetta diversi emendi eh, kienet eh, brabta mal-budget tal-programm Diversi emendi qegħdin jitolbu għal 3.5 biljun, oħrajn għal 5 biljun euro, u allura fil-waqt li jina nifhem illi kien nuqqas ta' sodisfazzjon fil-kumitat f'jannar u fifrar brafta mal-budget e, ċifra fil-fatt tal-budget e, jiddepend fuq l-MFF u jaqa l-lin mill-kompeti ta' dan il-kumitat sfortunatament, pero nifem il-membri meta huma ma ifissru x-xewqa tagħhom li jkollna paċi tikbar. Kwistjoni oħra li se twassal għal xi diskussjoni mal-shadows ukoll huma elementi li jisu l-indikaturi differenti artiklu 6 dan ukoll insibuh u hemm numru ta' proposti għal indikaturi li għandhom jintużaw brabta mal-distribution eh, kija program per eżempju l-perċentwal tal-popolazzjoni li jgħixu taħt il-linja tal-faqar u indikaturi oħra bħal dawk tal-ġeneru, indikaturi tal-faqar tal-ikel, eh, intensità baxxa tax-xogħol u indikaturi oħra brabta ukoll ma' risk riskju tal-faqar wara transfer soċjali u allura naħseb illi għandna bekk numru ta' kwistjonijiet brabta ma' l-indikaturi illi neħtiġu tassew niddiskutu. Kwistjoni oħra li l-tajna magħha fl-emendi. Il-kwistjoni ta' miżuri transitorji u kien hemm bitħassib minn membri li l-programm ma jkunx l biex implementat sal-ewwel ta' jannar 2014 huwa importanti allura li l-organizzazzjonijiet li huma involuti bħalissa fl-MDP ikunu jistgħu ikomplu xogħolhom mingħajr waqfin jew teddida għal finanzjament tagħhom u allura hemm numru ta' proposti illi qegħdin ifittxu illi jindirizzaw din il-kwistjoni wkoll u naħseb illi dinja kwistjoni illi se jkonna u koll indirizzaw. Hemm emenda waħda illi fil-fatt sejja għal proposta biex il-proposta ma tiġix eh, aċċettata. Minix se nkunet naċċetta din il-proposta li tassew nemmen l-evidenza mis-smieħ mill-konsultazzjoni tagħna ma' l-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili kif ukoll. Dak li smajna mill-maġġoranza tal-membri mill eh, li parteċipaw u rewna li hemm il-bżonn għall-Unjoni Ewropea illi tassew juru solidarjetà ma' dawk li l-aktar huma miċħuda, dawk li l-aktar għandhom il-bżonn u allura fi żmien meta għandna eh, tant nis li jużaw il-banek tal-ikel dana jibat eh, messaċ ħażin li eh, b'xi mod iridu naraw li program b'xi mod naraw jieqaf. Mela din kienet eh, dak sommarju tal-emendi li aħna ċevejna naħseb li kifet. Ħafna ambitu biex fejn aħna naqblu fuq dawn il- biex naslu l-kompromess u se jkollna laqa il-ġimgħa d-dieħla tax-shadows fejn id-diskutu u kol dawn, anzi dawn l-emendi ta' kompromess niddiskutu faqla f'April u nittama li konna diversi laqat u kol oħra ma' Shadows. mil nir nirringrazzja li l-kulħat għal-kontribuzzjoni tagħhom u lajnuna naħseb li l-emendi li għanna tassew jatuna bazi sabiex inħejju program tajjeb li jkun b'saħħtu u naħseb li l-istrument li se naslu għalih se jkun wieħed illi tassew jaqdi tajjeb iċ-ċittadini tal-Ewropa. Ta' min jinnota hawnhekk ukoll illi il-Kunsill qed jiddiskuti il-programm eh, b'mod parallel mal-Parlament u sakemm eh, fit tmien ta' frar qablu dwar 2.5 biljun euro hemm xorta waħda ħafna negozjati u diskussjonijiet li hemm għaddejn fuq livell tal-Kunsill u allura se nkunu qegħdin insegwu l-progress mill-qrib. Eh, hemmhekk ukoll, grazzi. Merci, chère euh, rapportrice. Je donne d'abord la parole. Grazie Hafna, li rapporter. L'honorable Ori umbat Anna, l'honorable Harkin. Grazie Hafna. Mi Permettu li nibda billi nesprimi l-gratitudni tijaj li l-Onorevoli Costello għalix Jiena ċert illi xola ma kien xejn faċli. Jew forsi punt li faċili ta' xogħol u għalli jiena ngħid li fuq il-prinċipju bażiku aħna naqblu iżda fl-istess waqt jeħtieġ illi jinqisu wkoll dan id-dibattitu parallel li huwa għaddej fil-Kunsill brabta mal-ġejjieni tal-fond għall-għajnuna għal dawk l-aktar deprivati. U allura um, allura eh, situazzjoni fejn jista' jkun hemm sfida għal ġejjini tal-programma lekk aħna nistennew riżultat pożittiv u naraw illi Iva l-Konsil ikompli tassew jajn dan il-fond. Xtaqt nenfasit qabel xejn illi jiena naqbel u nappoġġa eh, ħafna mir-rapport. Jiena ressaqt diversi emendi, ftit emendi fil-fatt u l-intenzjoni kienet illi nżidu il-proporzjon ta' għajnuna li tinata lil dawk li l-aktar għandhom bżonn b'tnaqqis fil-finanzjament għal entitajiet u NGOs. Iżda, 85% tal-kofinanzjament fil-fema tagħna hija xi ħaġa kompletament aċċettabbli u ċertament ma tistax inti kollox b'xejn. U bekk nittamaw illi dana jaqdi eh, l-antana jiġifieri eh, għajmu ċertu kuxxenza fil-sentiment brid dwar dawk li huma nieqsa minn kumditajiet essenzjali u dana jgħin tassew l programm Issa, natura volontarja tal-fond. Forsi femmi differenti fuq dan il-punt fost il-gvernijiet u allura jeħtieġ li nqisu l-effetti li konna font li jista' mbagħad eh, isir mandatorju aktar mill-li konna wieħed li jibqa' volontarju. Mbagħad kollox huwa aktar komplikat mill-fatt illi li parti mill-fond ikun finanzjat mill-FSC u numru kbir ta' stati membri jixtiequ iżommu il-parteċipazzjoni fuq bażi volontarja u allura din il-kwistjoni tibqa' waħda diskussa. Bekk se nalizzaw mill-qrib il negozjati fih dan il-Kunsill. Issa dwar l-organizzazzjonijiet imsieħba jiena ċertament nappoġġa dan il-punt jiena nixtieq ukoll niċċara aktar il-kriterji. Il-kriterji għandhom jiġu preżentati mill-Istati membri għaliex japplikaw għal monitoraġġ għal regolamentazzjoni uniformi ta' dawn l-entitajiet imsieħba. Dawn iridu jeżistu iżda jeħtieġu wkoll ċertament li jkollhom monitoraġġ u jsegwu regoli ċari. Bekk dawn huma eh, eh, l-idejat fil-fema tiegħi l-idejat eh, li sibt fihom meta jiena suġġerejt l-emendi u naħseb fuq l-approċ ġenerali tiegħi. Lan huwa li nsibu kompromess tajjeb u li nagħmlu hekk fil-ħin għaliex neħtieġu npoġġu bil-qeda mal-Kunsil biex niżguraw li dan il-fond jibqa' jesistu jibqa' effettiv. Grazzi l-Onorevoli Harkin wara l-Onorevoli Connelson. Grazzi ħafna qabel xejn nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tagħha sissa ċertament hija tassew temmen f'dan is-suġġett u jidher illi se jkollha wkoll ħafna xogħol x'tagħmel dawn l-emendi kollha. Jiena nappoġġa ħafna minn dawk il-punti li semmejt, pereżempju kwistjonijiet pal katajini tal-ikel fuq livell lokali u l-programm nazzjonali u anki kif nevitaw il-ħela tal-ikel kif se nagħmlu ġestjoni ta' dana kollu issa dwar il-budget Forsi għammin eh, qed ifittex żieda fil-fema tagħna għandna nżommu dak li għandna, inti qed li hemm ħafna diskussjoni fil-Kunsill dwar dan il-punt. Eh, jekk inti għandek forsi aktar aħbarijiet jew aktar punti eh, dwar dan, inkun interessata nisma' dawn meta inti tala id-diskussjoni. Iva dwar l-element volontarju jekk pajjiż mhux qed juża il-finanzjament dan għandu jmur lura il-fond u mhux il-budget Ewropew. Numru ta' kollegi qed ifittxu 100% ta' kofinanzjament għaliex jissuġġerx li stati membri l-aktar għandhom bżonn ma dawk li x'aktarx ma jkunux jistgħu jagħmlu kofinanzjament minn naħa l-oħra hemm argument b'saħħtu illi jekk ikun hemm ċertu element ta' kofinanzjament dan ikollu effett multiplu allura Eh, jiena eh, nafdu dan il-punt iżda naraw jekk nistax naslu għal kompromess eventualment. Issa Punt ieħor importanti, tassew importanti huwa kif il-proċess ta' applikazzjoni ma jsirx tant komplessu diffiċli, u allura naħseb irridu wkoll naraw l-evalwazzjoni. Iva, nridu naraw l-dana kollu eh, jaħdem irridu nkejlu ir-riżultat iżda jeħtieġ ukoll noqgħdu attenti illi ma jkonniex sa fuq ieħor eh, ta' aktar piżijiet fuq l-NGOs, ecc. Iżda kumenta l-aħħar fil-kuntest ta' dak li tseħħ fil-Kunsil naħseb illi neħtieġu sqarrija b'saħħitha mill-Kumitat biex bekk eh, nixpronaw il-Kunsill biex jimxu l-qoddim, kemm huma forsi eh, weħlu fuq xi punt ma rridux naraw illi il konsil jibqa' dejjem imwaħħal fuq l-istess punt. Grazzi. Madam Cornelissen, puis Madam Onorevole Cornelissen. Grazzi, President. Għanna numru ta' sijat ta' dibattitu pjaċevoli għoddimna ħafna xadows mus se jkunu bizzejtin biex jitkellmu żgur. Suppost se jkunu taħdiet interessanti. Għalina l-grupp tal-ħodor għam żewġ punti prinċipali, waħda minnhom hija illi għanna nevitaw ħela tekel. Emenda 226 hija ċentrali sabiex namlu dan u nħu nara li s-sinira ħar kien għandha emenda simili wkoll imma pot għal dan ġifiri. 20 miljuna tunnella ta' kelli jinħlew l-Unjoni Ewropea fis-sena. Setax miljon imma 20 għaz 9 miljon, 20 miljon minnom ikun ikelli jistajtik fil-fat. Iġifiri, e inti tasab tasab tikkonkludi illi bużu aħjar tajkel nkun nistaw innaqsu l-ammont dak li nħela. id nagħtu l-organizzazzjoni toħrajn, l-istrumenti li għandhom bżonn sabiex jiftemu mal-manifattura, mal-bdiewa, mal supermarket U tini punt u li nixtiequ l-flus jispiċċaw fejn hemm bżonn. M'hemmx wisq eh, fejn titfixkel hemm bżonn niffukaw l-affarijiet kemm suppost. Ikun importanti ħafna li għatu membri sabiex taw għazla sabiex jiparteċipaw. Mi għamil ebda sens illi tagħti flus il istati membri li ma jridu għamx dal-flus. Nishtuq li namlu differenzjar fil-kofinanzjament sabiex eh, il-pajzjon jħalsu l-iktar u l-ifqar pajzi jħalsu l-inqas ikun hemm solidarjetà u sabiex ikun hemm aktar flus ukoll disponibbli għaliex hekk tikkofinanzja mija fil-mija kulħadd. Ma tantx ħalilek għal pajjiżi li l-aktar għandhom bżonn. Kif jinfirxu l-affarijiet ukoll rajna emendi li jixtiequ iwessaw l-affarijiet għal faqar ratif meta jissema l-faqar, naħseb li huwa importanti li faqar relattiv ikun inkluż, però f'dan każ ma naħsibx. Għaliex dan il-fond speċifikament jindirizza ehm, deprivazzjoni ta' materjal u xtant faqar relattiv m'għandux jidħol hawnhekk. Dipendenza eżistenti fuq minn pajjiżi differenti, organizzazzjoni differenti fuq il-fondi ta' qabel u kun għandhom ikunu konsidrati fl-Ungerija 40.000 persuna jużaw l-ikel użat minn fond prezenti u din ħaġa li għandha wkoll tiġi inkluża sabiex da persuni ma jispiċċawx mingħajr ikel mill-ewwel tenna 2014 li hemm. Hemm żewġ aspetti tekniċi li xtaqt insemmi. Hemm bżonn insibu mod kif li kun hemm kofinanzjament mill-atturi privati. Jiena naf il-Kummissjoni Ewropea qalet ma rridux kofinanzjament mill-organizzazzjonijiet jnuna nifisom, huwa punt ġust, għaliex dan jikkomplika l-affarijiet iżejjed. Ma dan ukollu naħseb illi forsi għaqda ta' grupp ta' supermarkets nazzjonali jew l atterja kbir jistaw jina ta' l-opportunità ta' kofinanzjament għaliex għandna nwaqfu proċess bħal dan. U biex nisimplifikaw l-affarijiet li l-Istati membri għandna nagħmluha possibbli jew nipromovu mekkaniżmi ta' jissef Mistaqsija zaħira u koll rapporter. Rajt l date il li pagamenti ta' mhux iktar minn 10% jistgħu jiġu mitluba. Naf li dan huwa konformi mal metodu ta' ħidma għallek dak li xaqsam ma' nektikal għal dak xaqsam supermarkets ma xieġri pintħul. Intu għam nikkel jibijaw u jkollam il-flus xieġri mambat. Eh, madam Jeslovietska, Jien li Jonorevoli Jezlofeska. Grazzi. L-inizjattiva li niftħu fond soċjali għal eh, minn għandu nuqqas tikka li ħaġa tajba ħafna u sabiex nelimitaw il-faqar. Nieħu gost nisma' mir-rapporter u nisma' li hemm impenn sabiex niproduċu rapport tajjeb. L-emendi huma effettivi u rapport jiżgura li l-flus disponibbli u blaqwa mod possibbli sabiex niżguraw li l-istruzzjonijiet u minn għandu bżonn jiġi jibbenefika aktar, bżonn nħarsu lejn minn 87.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 285 nissuġġerixxi illi nżejdu indikaturi addizzjonali u ninkludu anka tfal. Dan huwa indikatur li jagħti stampa aktar ċara tas sitwazzjoni ta' faqar f'stat membru partikolari. U din hija waħda mill-miri tal-Istrateġija Ewropa xi n-wessa anka l-ambitu tal-EFF naraw minnu l-iktar fil-bżon sabiex nizguraw illi ma nifinanzjawx l-istess ħaġa darbtejn u li l-flus jintef u blaħjar mod possibli. Grazzi ħafna. Grazzi l-rapporter. Għaxxol li sar fuq dal-punt. Imma qabel naddu għad-dettalji tal-emendi li ressaqt, xtaqt nsemmi tlet affarijiet. Anka fid-daw ta' xogħol li sar f'komitati oħra. Pala kontribuzzjoni xogħol ta' hawnhekk fuq ir-rapport ta' Imer Costello. Sa' tinsemmi xogħol tal-Kumitat Reġi, l-Kumitat tal-Bidja. Il-Komitat għal-Bidja wara reazzjonijiet li ġew mill-atturi prinċipali fil-qasam tal-distributuri tal-ikel rridu niftakru l-kontest li fih edin nazmu għanna sentenza tal-Orti tal-Ġustizja u l-Komissjoni Ewropea edha tat pressjoni kontinwa mill-kumitat tagħna tiftakru l-istadji intermedjarji, inklużi mistoqsijiet orali u affarijiet oħrajn. L-opinjoni tal-Kommissjoni hija bażata fuq artiklu 175 ta' trattat. U sentenza tal-qorti għandna nirrispettaw dan għaliex jekk nużaw l-emendi tagħna sabiex nerġgħu nagħtu ħajja il-programm preċedenti dan ma jaħdimx. Il-daqstan diffiċli s bilanċ Il-Kumitat għall-Agrikoltura wkoll fem dan. Fem illi jista' jsir ħafna skonda dak li hemm issuġġerit mir-rapporter dwar illi niġġieldu l-ħela tajkel edukazzjoni fuq pratika tajba l-użu tal-ikel li nipromovu dan pala font ta' disposizjoni tal-ikel hija ħaġa li mhijiex aċċettabbli ma nistgħu niftħu l-bibin u ngħidu li hekk hemm toksa tal-agrikoltura rridu jiġu inklużi fl-istrument. Għaliex sentenza tal-qorti ma tistax tipprojbixxi tibtassi għal dawn ma' l pozizjoni tal-Komitat tal-Affarijiet Reġjonali irridu nistudjaw il-pozizjoni tagħhom Imma moħu tkellmu dwar iċ-ċifra li kien bil fil-Kunsill Ewropew. Kull emenda marbuta ma' ċifri tal-MFF ġew konsidrati na inammissiblex mill-bidu tan negozjati dejjem kien il-każ illi namlu distinzjoni bejn il-bażi leġislattiva fuq naħa u ċifri fuq naħa l-oħra. Pala Parlament Ewropew, aħna flimkien ma' rapporter nistaw nibdlu il-pozizjoni tal-Konsil fuq iċ-ċifra ġenerali, imma l-komment ta' il-Komitat tagħna waħdu ma jistax jagħmel dan għal daqstant. L-ebda minn ma tagħmel referenza għal ċifra ġenerali u jekk ikun hemm emendi ta' din ix-xorta dawn jiġu li bħalin ammissibbli minn indipendentement mill-ftehim fil-konsil il-battalja li se jkollna qudiemna ħad tkun waħda diffiċli, bl-ebda dubju. Infakkarkom fuq żewġ affarijiet l-ewwel dal-font kellu jiġi salvat anka jekk fil-passat kien hemm ftehim bej Franza u l-Ġermanja li kien pubbliku. Fuq lejbin ta' daw il-fondi mill-2014 il-qoddim. U dan huwa l-kuntest ġenerali wara l-Kunsill Ewropew anka permezz ta' delegazzjoni ta' minn membri hawnhekk żorna Berlin u fimna illi fil-Konsil id-diskussjoni fuq l-eżistenza ta' dal-font għall-aktar li għandhom bżonn tibqa ħaġa importanti għall daqstant. Importanti li konna approċ responsabli u napoġġa proposta tal-rapporter punti oħrajn speċifiċi fuq il-bażi legali. Ġidu nagħmlu dak kollu sabiex niżguraw illi l-proposta tal-Kommissjoni skont artiklu 175 tat-trattat ma jinbidilx u tibqa il-bażi legali. Għaliex naħseb li ek biss affarijiet jistgħu Kofinanzjament u diversi membri għamlu referenza għal dan u qasam diffiċli ħafna Madana kollu naħseb illi għanna bżon nifmu illi qed nabbinaw situazzjoni differenti. F'ħafna stati membri dan ir-rapport għal-għajnuna għall-ikel għal dawk li l-aktar għandhom bżonn hija kwistjoni politika ċentrali u kolħat inklusa Sinjura Sinclair il-bira sejna mistoqsijiet li s-Sur Van Rompuy b'mod speċifiku waqt il-laqa tal-Presidenti fuq kofinanzjament hemm bżonn nuru ċertu flessibilità fl-approċċ tagħna għandek każijiet fejn huwa taċċajt li titlob għal kofinanzjament dan minħabba li il-fondi ma jizistux. Madana kollu, hemm każijiet fej lajnuna mill-MFF mux ser jipermettu il-li kun kopert kollox ġifiri l-dakollu li fl-istati membri. Għal daqsan numru ta' gvernijiet, inkluż il-gvern tija, jimpenjaw ruħom għal top-up bizzwiet ta' inuna Ewropea f'kazijiet fejn l-Unjoni Ewropea ma tkunx bizzajiet. Fid-diskussjoni tagħna rridu nifmu li di kontribuzzjoni volontarja mill-Istati Membri hija ħaġa possibbli imbagħad brabta mal-distribuzzjoni tal-għajnuna irridu niżguraw li dan isir f'konformità ma l-ispirtu tal-fond, ġifiri mhux fuq bażi burokratika u teknokratika li titlob il-mobilizzazzjoni ta' kull tip ta' komitat u monitorat u awditjar imma irid jiġi implementat għal benefiċċju ta' dawk li l-aktar għandu bżonn. Dan ifisser li rridu ninsew uħut mill modi kif naħdmu U għana niftakru li da kollu li namlu għandu jkun dirett li dawk l-aktar għandhom bżon. Biex qed nagħmel referenza biss hawnhekk għal food banks u distribuzzjoni ta' ekel xejn imma wkoll qed nagħmel referenza għal ħidma ta' depot soċjali li jaħħaġ li ma tixtri projbita mir-regoli finalment brabta ma' emenda illi ressaqtina fuq il-periodu ta' tranzizjoni. Fil-prezent naħseb illi qegħdin nadottaw strument illi ser jippermetti illi l-font jaħdem għas-sena 2014. Għax jekk le, se jkun hemm pawża fl-applikazzjoni tal-programm. Illi tkun ħaġa disastruża l il-qut. il qut Nazi il-kelma l-rapporter. Merci. Euh, Se Karima Deli. President. Iva, Signora President. Kellek raġun issemmi l-periodu ta' tranzizjoni. Għalix ma tantx fadar żmien sal-2014 u xekk. Il-kwistjoni ċentrali il-li għanna mira li rridu nirqu fl-20, ġifiri li naqsu il-numru ta' persuni foqra. Jekk inħarsu lejn ir-riżorsi li għandna disponibbli fil-budget, nistgħu naraw li dawn mhumiex biżejjed sabiex nindirizzaw it-talba fl-Ewropa. Jekk iridu żieda fil-budget, Mux biex nkomplu naħlu, ma xil-faret iżdiet. Kulħadd ti jgħidilna. Il-numru ta' persuni li jitolbu ikel bxejn ta' programmi ta' solidarjetà qed jiżdiedu fost il-foqra l-ġodda, ħafna persuni li għandhom xogħol. Mhux qed nitkellmu fuq l-istess nies qiegħda, Għal daqstant, tajjeb il-inżidu il-rizorsi disponibli. It-tini aspett is-simplifikazzjoni hemm bżonn illi tassew Signora Rapporter li niżguraw li proposti kollha jimxu fid-direzzjoni ta' simplifikazzjoni għaliex l-aċċess minn naħa tal-assoċjazzjonijiet beneficjari jkun aġevoli kemm jista' jkun fuq il-kofinanzjament Xtaq nistaqsi xi mistoqsijiet għandna l-pakket tal-Fond Soċjali Ewropew. Mhux se tkun linja budġetarja tal-eħen tal-Fond Soċjali Ewropew, imma noħolqu fond ġdid illi ikun maħluq permezz ta' flus li jittieħdu mill-Fond Soċjali Ewropew jekk timtajjeb tiċċara ċara president fil-proposta artiklu skont artiklu 175 ta' trattat paragrafu 3 ta' artiklu 175 jgħid il-ek memx. bizzejiet fondi il-Parlament Ewropew jista jara kif jagħmel tajjeb. L-Unjoni Ewropea tappoġġa inizjattivi pal dawn permezz ta' fondi għal finijiet strutturali, agrikoltura, garanziji, zvilup reġjonali, eccetera. mekanizmi ta' fondi strutturali kollha ma' inklużi hawnhekk. Xtaqt nispeċifika dan li xo importanti li l-Stati membri kollha jifmu referenza tal-Kommissjoni għal artiklu 175 paragrafu 3 tat trattat. Li ma fimċu il-mekkanizmu. Inti għat li jem envelop għal fondi strutturali u jek noħolqu fond u jkollok konfinanzjament għan taħjar. Is-soltu fondi strutturali jaħdmu nofs nofs. Jek tajt mill-fond ġenerali dan ġej mill-fond strutturali, mux għat nitkam xaġa separata. dan jaħdem għal bażi ta' 85% jew 95% Greċja. Għal pajjiżi li għandhom diffikultajt budgetarji, kif se jkunu jistaw jimmanieġġaw dal-konfinanzament sabiex jimmanieġġaw u jgawdu mill-fond. Hemm flessibilità f'każ ta' kriżi fejn pajjiżi bħal Greċja, eċetera, ma jkunux jistaw jimmanieġġaw konfinanzament, xi dal f'dal każ anke jekk nitkellmu fil 15% jew 5% ħajkun pajjiżi li ma jkunux jistgħu għal daqstant għandna nkunu flessibbli f'dan ir-rigward. U importanti illi nisqu fuq il-garanziji hemm bżonn ir rapporti jkun iktar b'saħħtu ta' ċertu aspetti, kwalità tal-ikel provdut huwa skandalus li qegħdin nistennew se jkollna nistennew kriżi fliker pal kriżi tal-laħam ta' zimel qabel ma nibdew ngħidu affarijiet bħal qed naħlu l-ikel u nistanna nagħtu tal-ikel il-foqra. Il-foqra wkoll għandhom bżonn tal-ikel tajjeb, il-kwalità tal-ikel hija ħaġa fundamentali. Innovazzjoni soċjali, aspetti ieħor, hawnhekk hemm bżonn nappoġġjaw il-ħolqien ta' subkitchens u affarijiet simili għaliex il-settur ta' solidar tal-ikel jgħinna nelbu l-kriżi. Dan punti ieħor għandu jkun inkluż fir-rapport. Il-tele punti ekoloġista vera. Memx miet ta' soluzzjonijiet sabiex nwaqfu l-ħela, bżon noħorġu b'mudell ġdid. Għanna bżon niskuraw illi nużaw ċirkwiti ta' produzzjoni blaħjar mod possibli u jekk jirnexxina namlu dan se nkunu nista' f'dan iż-żmien ta' kriżi li nsibu solidarjetà dak kollox li xtaqt nsemmi għalissa se nkun qiegħda natika safna l si u proposti li se joħorġu minn dal rapport. Grazzi. Il-kellem li mis l-onorevole Leħjira kumbat l-onorevole Schroeder. Grazzi, signora Costello, għax-xogħol tiegħek, signora President, nixtieq nirringrazzja wkoll lilek tal-li tajtna informazzjoni tant speċifika. Kulħadd irid ikun konxu tal-fatt li għanna ħafna xogħol hawnhekk. Dak li jkun qed jipprova laħħaq mallaw max-xitan biex ikun jista' jagħmel il-finanzi fl-Unjoni Ewropea hemm żewġ kwistjonijiet jew tlieta li nixtieq inqajjem minkejja dak li għad, Sinjura Beres. Minkejja dak li għad jiena m'iniex ċert li l-bażi legali fuq xi xed nitkellmu tajba taħt l-artikli li semmejt 175 paragrafu 3. Ma nafx kemm huwa verament sigur. Forsi ikun utli jew fil-kumitat jew inkella x'imkien ieħor biex il-Kummissjoni tkun tista' serħenna rasna li hemm ċertezza legali b'din il-bażi li semmejt. Rridu nkunu nafu wkoll fejn il-finanzjamenti minn fejn se jiġu il-finanzjamenti u se jkun trasferiment ta' kreditu jom kellaħ ikun hemm kollakozzjonijiet differenti fih dan il-Fond Soċjali Ewropew. Li jessef. It-tieni punt li nixtieq nagħmel nifhem li mhux qegħdin hawn biex noqogħdu nfetqu fuq il-ċifri Iżda ma nistawx nħallu l-affarijiet vagi, għanna bżon ċifri wara kollox. Hija xi ħaġa anakronistika. Il-Parlament Ewropew għadu kemm stqar il-pożizzjoni tiegħu kontra l-MFF imma mbagħad tal-elezzjonijiet iktar speċifiċi. Donna li ma natux ċifri speċifiċi ngħidu li naċċettaw tnaqqis. Aħna proponnejna sissa tnaqqis, laqqa stabilta' u għalhekk dan imur kontra l-pożizzjoni tagħna fuq qafas finanzjarju multianwali. Irridu naħsbu kemm xejn fuq dan il-punt, fl-opinjoni tiegħi. L-organizzazzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam għandhom statistika, għandhom ċifri, jafu kemm l-ikla jagħtu kull sena, kemm jiswilhom dan, irridu jkunu jistaw jagħmlu l-budgets tagħhom biex jagħmlu eh, pjanijiet ta' azzjoni fuq medda twila ta' żmien u jkunu jistgħu jifmux qed jiġri. L-istrateġija tal-2020 semmit għanna lan li naqsu l-nis foqra b-20 biljun, jien laqqas biss nemmen kelma minn dik l-istqarrija, naħseb li jahrafa li għetnajdu li ċittadini tagħna sa wasanna l-2013 u mux qed naraw tnaqqis fil-faqar estrem, sfortunatament. Anzi, sfortunatament hemm żieda fil-pensjonanti foqra fil-nies li jaħdmu fil ommiet waħedhom li qed jaħdmu qed ikollhom jirrikorru għal il-banek tal-ikel, għal daw il-soup kitchens u, u mezzi kollha li ma naħsibx li huma denji tal-bnedmin li kollu jaslu għal din is-sitwazzjoni biex ilaħqu mal-ħajja. Għalhekk hemm bżonn indirizzawhom iżda ġimma wara l-oħra l-informazzjoni li nerċivu turi li aħna mhux qed ikunu ta' suċċess fl-azzjoni tagħna f'dan ir-rigward. Punt ieħor nixtieq nqajjem naħseb ilkoll naqblu dwaru huwa l-amministrazzjoni f'dan il-qasam li hija komplikata wkoll. Irridu nissemplifikaw aktar l-affarijiet. Inkella, ser ikonna bżonn esperti, avukati, nies fil-qasam tal-kontabilità li jkollhom jiġu imħalsa biex niżguraw l affarijiet mixin ħarir. L-aħħar punt minna ħatijaj, naħseb li hemm bżonn li nivvintaw sistema li permezz tagħha nkunu nistgħu nindirizzaw il-ħela tal-ikel. U niddefinixxu x'inhija l-ħela u nsibu kif forsi flimkien ma' l-produzzjoni, ma' setturi tad-distribuzzjoni u tal-produzzjoni nistgħu naraw kif nallokaw dawk il-ħela tal-ikel u natu minn flok din il-ħela waslu dan l-ikel l-laqdiet differenti tal-karità u tal-ikel. Nifem li hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar ikel Nistaw naċċettaw l-aspett tal-ikel anke l-fondi imma m'għandniex ninsow lajnuna li tenata bħala ikel jekk dan nagħtu il-ġemp is-sitwazzjoni tan-nies tkun iktar u iktar diffiċli. Elizabeth Schroeder. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna. Nixtieq ringrazzja l-Signora Harkin u s-Sur ori fuq din fuq dan il-dokument u nixtieq nitkellem dwar il-bażi volontarja. Jekk qed nitkellmu dwar pajjiżi partikolari, għandna sistema partikolari, nafu s-sitwazzjoni x'inhi bil-Fond Soċjali Ewropew. Meta stat membru rrit imexxi programmi differenti minn barra l-Fond Soċjali Ewropew biex indirizza l-faqar. Xiġri. Ikunu f'sitwazzjoni fejn ikollhom jagħmlu programm operazzjonali hawnhekk ukoll u hawn ukoll ikunu limitati għal programmi oħra. Għalhekk nafu li l-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jkollhom programmi lokali pereżempju jsibu mekkaniżmi oħrajn ta' finanzjament u dan mhux dejjem ikun ta' għajnuna, xorta waħda. Għandna 19 stat membru li użaw dawn il-għajnuniet u meta tqis li għandek ir-Renju Unit u l-Ġermanja wkoll li jistaw jużaw dawn il-fondi, naħseb stati membri oħrajn li ilhom jużaw dawn il-fondi sissa ikollhom inqas possibilitajiet nafu l ġermanja pajjiż kbir hemm ħafna faqar xorta waħda minkejja li dan huwa pajjiż għani. U skont il-kalkoli tagħna kieku jkollna nallokaw 500 miljun għal-Ġermanja il germania għandha sistemi lokali li qegħdin fisseħ u jaħdmu tajjeb, hemm ħafna xogħol u għajnuna volontarja. U dawn huma sistemi li ma nixtiequx li jiġu affettwati negattivament għanna sistemi impenjati tajjeb bbażati fuq solidarjetà dik is-sitwazzjoni f'pajjiżna iva tista' tkun sitwazzjoni differenti fil-pajjiżi l-oħra. Imma xtaqt narrafkom li 19 stat membru sissa ridu soluzzjoni ta' tranzizzjoni hemm pajjiżi oħrajn li jinsabu f'sitwazzjonijiet differenti u għalhekk naħseb li dan il-prinċipju ta' prinċipju volontarju huwa l ofol hawnhekk n-nishti n nsemmi li ma semmiċ il-rapporter u ma l-emendi li jem li neħu eh, li waslu evalwazzjoni, programmi operazzjonali, u f'dan ir-rigward aħna għanna ħafna responsabilta. Speċjalment fir-rigward il-flejjes ta' minħalla 16 dawn irridu nqasmuhom b'mod b'mod ġust. U għalhekk naħseb li jkun hemm regoli minimi bħalma huwa l-każ anke għal fondi oħrajn. Tkun xi ħaġa tajba forsi r-rapporter tista' tarrafna aktar dwar dawn l-emendi. Intqal diġa' li għal pajjiżi li jinsabu fi kriżi hija sitwazzjoni ta' problemi sħaħ li qed iġarbu hawnhekk għaliex irridu npoġġu sistema apposta għal mekkaniżmi bħal dawn li jagħtu rendi kont ta' din is-sitwazzjoni. Iżda minnaħa l-oħra għandna l-problema wkoll tal-kondizjonalità makroekonomika u r-rabta ma' dan. Jiena xorta waħda ma nemminx li tagħmel sens li nneħħu dan il-mekkaniżmu għal kollox. Speċjalment meta nitkellmu dwar il- kondizjonalità makroekonomika. Għalhekk din l-emenda biex innaħħuha din il-kwistjoni ma tagħmilx sens għalija. Allura nixtieq nisma' xi ħaġa minnant il-rapporter fuq dan li semmejt fuq il-limitazzjoni tal-fondi, ecc. Fil-budget aħna rrid ikonna fond speċifiku msemmi ma nistax ngħidu li minħabba li forsi għandna bżonn iktar inħallu font miftuħ għanna responsabilta għat-taxxa li ħalsu ċittadini tagħna għana, għalhekk ma nistax ikonna sitwazzjoni fejn isek għandek bir blaqiħ, għandek limitu u rritu ikonna limiti anke f'dan il-qafas ta' dan il-fond. Grazzi. Signora Moria Richardier, unbat il-nadel kelma lill-Kummissjoni biex tarrafna fuq il-bażi legali. Grazzi, Senjura President. Naħseb li l-ewwel punt li rridu naqblu dwaru huwa li s-solidarjetà huwa wieħed mill-valuri sisin tal-Unjoni Ewropea. Kif qalet il-kollega qabli. Kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew is-solidarjetà hija essenzjali u dan japplika l-miljuni ta' nies madwar l-Ewropa. It-tieni m'għandniex ċifri u m'għandniex statistika. Allura nistaqsi dan utli għal xi uħud hawnhekk anke fuq il-livell nazzjonali li ma jkunniex ċifri jew statistika fuq il-ħtiġijiet, ħtiġijiet li dejjem qegħdin jiżdiedu b'mod kostanti. Nar il-ġimgħa li għaddiet jiena ltqajt ma' għaqdiet ta' karità fiż-żoni rurali u qalu li għandhom 30% tal-ikliet li jipprovdu lil dawn in-nies ikunu irridu jiddistribuhom f'żoni rurali. Jiena kont hemmhekk preżenti bħala volontira u ma kienitx tolqot niwis, kieku ma smajtx ċifra ta' 30%, ċifra ta' 30% verament bajt nistaġba biha, laqtitni. So, u għalek hemm bżonn zida fil-fondi, zida fis-solidarjetà, imma biex nagħmlu dan għandna bżonn ċifri speċifiċi. Sitwazzjoni sensittiva ħafna din jiena għalhekk ressaqt emendi f'dan il-qasam u naf li l-qaqdiet ta' li jgħatu karità u li jaħdmu fil-volontarjat għalunna li fadlinna x'naqtfu fuq dan ir-rigward. Iżda għanna norganizzaw dan l-affarijiet fuq il-livell nazzjonali. It-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa il-font għall-iktar nies imċaħda, iktar nies fil-bżonn. Dawn rajna li l-ambitu ta' dan il-fond bidlinniħ darba wara l-oħra, smajt dak li qalet il-kellima qabli, għax fl-aħħar minn l-aħħar L-istati membri jħossu li m'għandhom bżonn dan il-fond għaliex għandhom organizzazzjoni differenti li ma jsibux mod kif jistaw jirrikorru għal dan il-fond l-sistema li għandhom. Imma għanna zazah qed naraw li qed jaffaċċaw problemi soċjali anke fl-universitajiet u din għandha tkun ta' twissija għalina. para minn hekk il-kriżi komplet tiżdid iżid domanda għal din it-tip ta' għajnuna. Rajnija bil-massa din il-kwistjoni u għalhekk meta tibda l-ambitu ta' font bħal dan daqshekk naraw li mux qegħdin inħampqu għal statistika għal xejn bxej għax gostu pjaċir tagħna, imma jiena nixtieq inkun naf kif nistgħu nagħmlu tajjeb għal ħtiġijiet li hemm imma fl-istess ħin innaqsu il-fondi b'biljun euro. Jagħmel sens dan? Fl-istess ħin imbagħad nisimgħu li qegħdin inżidu ir-responsabilità ta' dan il-font. L-edukazzjoni, il-nutrizzjoni, kemm tikol id-dieta li tikol, il-prioritajiet tal-ikel, prioritajiet ta' dit ta' karità, etc. Nafu li responsabilitajiet qed jiżdiedu sena wara l-oħra, imma il-fondi le. Naħseb li din hija battalja ta' loġistika, mhijiex kwistjoni biex noqogħdu nidru, imma hija responsabilità tagħna. Aħna għandna responsabilità lejn dan il-fond. Flimkien ma' Filip Bulon jiena proponejt xi emendi ta' semplifikazzjoni għax naħseb li hija l-qofol ta' dan il font li nwaslu semplifikazzjoni biex nagħmlu tajjeb għal ħtiġijiet li hemm. Grazzi li Sinjura Costello xogħol li għamlet fuq dan il-punt u naf ċerta li ħatilqa il-punti tagħna. Is-Sinjura President, ngħaddi l-mikrofonu l-Kommissjoni iżda qabel nixtieq ngħid li il-membri ta' dan il-komitat iridu joħorġu pożizzjoni Ovvjament kieku jistaw resqu lura il-bażi ta' fondi li kena qabel u mux li għannessa u nerġu morru l-ura l-bazi 40% u mux dak li għanna bħalissa. U għalek dan irridu ma' mal-prioritajiet tagħna. Nafu li dan imur li l-in mill-regoli tagħna, din mhix aċċettabbli, mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmlu dibattitu dwarha f'dan il-kumitat. Fuq dan id-dibattitu li għedna kemm kellna, tista' tarrafna aktar x'inhu huwa l-approċċ tal-Kummissjoni jekk jogħġbok speċjalment fuq il-bażi legali nadda l-mikrofonu lill-rappreżentant tal-Kummissjoni. Iva, nibda propju fuq dan il-punt preċis. Il-font li propona li proponit il-Kommissjoni huwa strument ta' kohezjoni soċjali u għalhekk taħt jaqa taħt l-artiklu 175.3 għandu jindirizza il-popolazzjonijiet li tantu ma esklużi li vera imbeda mis-suq tax-xogħol u għalhekk ma jistgħux jiġu indirizzat mill-Fond Soċjali Ewropew. Għalhekk dan huwa strument li għandu jimla dak il-vojt li hemm fil-dan il-politika ta' koeżjoni. Ir-raġuni wara l-għażla tagħna li ma kopranix l-istati membri kollha hija obbligatorja huwa li timmira li tolqot il dawk in-nies li huma l-iktar imċaħda, l-iktar li huma fil-bżonn. Jiena smajt ukoll il-kummenti dwar il-miżuri ta' akkompanjament, anke l-lotja ta' l-ikel jew inkella ċertu nies li huma mċaħda anke għall-ikel bażiku din hija attività li hija l-ofol tal-proposta tagħna. Aħna rridu d-distribuzzjoni ta' materjal, ta' assistenza, eċetera, dan huwa punt ta' dħul għalina biex nilqaw il dan in-nies biex nejnu l dawn in-nies li huma l-aktar fil-bżonn u għom biex għom il faqar Fuq is-simplifikazzjoni, Iva dan il-fond jaqa taħt il-politika ta' koezjoni u għalhekk huwa fond li għandu jsegwi ir-regoli tal-politika ta' koezjoni, speċjalment fil-ġestjoni maqsuma. Aħna nafu li dan il-qasam mhux daqshekk faċli jew sempliċi li tindirizzah, aħna għandna l-proposta li l-abbozz ta' regolament nafu li huwa twil, iżda aħna tagħna provajna ntejbu u nissimplifikaw fejn possibbli ovvjament. Per eżempju, aħna rajna eh, pagament wieħed bil-qoddim u anke kienna il-font li ġi ippjanat mfassal skont il-ħtiġijiet tal-iktar nies fil-bżonn. Jekk il-font ikun amministrat minn dawk l-awtoritajiet ta' ġestjoni li jindirizzaw ukoll il-Fond Soċjali Ewropew ovvjament dan ikun simplifikazzjoni biex mbagħad ngħaddu għall-implementazzjoni. Ovvjament dan xogħol kollu li jista' isir. Punt ħari fuq il-konfinanzjament Ta' bilħa il-kofinanzjament huwa punt ta' prinċipju ta' koezjoni soċjali u ta' ġestjoni maqsuma minnaħa ser iġib iktar riżorsi addizzjonali għal fond u għal dawk il-pajjiżi mbagħad li għandhom diffikultajiet budgetari ħajkun hemm top-up li jippermetti li naslu għal 95% bħala kofinanzjament. Il-proposta, u naħseb li dan punt importanti, huwa li hemm prefinanzjament sostanzjali ta' 11% li naqqas il-ħtiġijiet ta' Eh, flus kontanti li jkollhom l-istati membri u għalhekk dan il-perċentwal permetti li jkun hemm finanzjament sħiħ tal-ewwel sena ta' implementazzjoni. U tippermetti li l-istati membri u lill-laqdiet biex jirċievu l-flus minn qabel qabel ma tibda s-sena. Naħseb nista' nieqafaw. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Ir-rapporter. Grazzi ħafna. President. Grazzi mill-ġdid lill-membri kollha għal dan id-dibattitu verament interessanti. Sfortunatament, fortunatament hemm ħafna bażi komuni, hemm ħafna punti fejn naqblu, imma nafu li xitani defez nembu fil-dettalji, id-difikultajiet hemm issibhom u għalhekk irridu nsolvuhom u naslu mbagħad l-emendi ta' kompromess. Il-suġġetti komuni f'dan id-dibattitu kif sħat qabel huma marbuta l-ewwel nett tal-proċedura simplifikata, naħseb dawn importanti ħafna u kważi l-membri kollha li nitkellmu llum semmow din l-importanza ta' simplifikazzjoni fil-waqt li fl-istess ħin jarfu l-fatt kif qalet is-Sinjura Schroeder li hemm ħtieġa għall evalwazzjoni u l-ħtieġa li niżguraw li jkun hemm rendikont ta' mil laqdiet hemmhekk ukoll. Jiena nsemmi wkoll simplifikazzjoni, l-applikazzjoni tal-proċedura u l-evalwazzjoni. Naħseb li konta tindaħħal dal-punt meta semmejt daw tlet affarijiet. Hemm ħafna xogħol xisir meta narsu lejn l-emendi biex naraw kif ħanindirizzaw dawn il-punti u ndaħluhom bħala proċeduri. Il-membri kollha semmaw il-fatt li dan il-font qed jimtwaqqaf biex jimmira li jgħin l-iktar nies fil-bżonn, l-iktar nies imċaħda u hemm ħafna li semmaw l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 għanna 43 miljon ruħ madwar l-Unjoni Ewropea li qed jgħixu fil-faqar u hemm 120 miljun fl-Unjoni Ewropea li huma fir-riskju tal-faqar. Għalhekk l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 għandha l-mira li toħroġ 20 miljun ruħ minn taħt il-linja tal-faqar. Għandna nifmu li dan il-fond mhux fond li bil-fors qed jindirizza l-ġdida kontra l-faqar, qed jindirizza biex itaffi il-ħtiġijiet l-aktar taffi l-problemi tan-nies biex iwassal l-iktar ħtiġijiet bażiċi u essenzjali tan-nies. Bekk nkunu nistgħu nwaslu fondi wkoll tal-Fond Soċjali Ewropew jekk istati membri jkunu jistgħu igawdu mis-servizzi li jagħti dan il-programm. Il-kwistjoni mbagħad ta' kofinanzjament eh, għajmet ħafna dibattitu illum, naħseb li hemm bażi komuni fuq dan iżda hemm oqsma oħra fejn irridu niddefinixxu eżattament kif ser taħdem. Hemm tħassib ukoll li pajjiżi speċjalment dawk li jinsabu li għandhom programmi bħalissa li l-biżajja li l-istati membri ma jkunux jistgħu jifilħu għal kofinanzjament u dan jista' jkun taxkil milli l-istati membri jieħdu sehem fil-programm. Allora x'nistgħu nagħmlu? Nistgħu nneħħu l-ostakli kollha li hemm biex dak li jkun jieħu sehem fil-programmi Suġġerimenti oħra huma l-kofinanzjament volontarja, kofinanzjament privat, dawn huma punti li nistgħu niflu u neżaminaw bir-raqqa. Naħseb li nistgħu niddiskutuhom u nidibattuhom iktar fid-dettall. Fir rigward l-indikaturi u l-katina ta' distribuzzjoni, irridu narbtuhom mal kif ħajaħdmu dan l-affarijiet, kif ħajaħdmu l-indikaturi u anki il-katina ta' distribuzzjoni, nemmen li huwa importanti li l-indikaturi li nużaw irridu jkunu b'saħħithom biżejjed biex niżguraw li dawk li huma l-aktar fil-bżonn fl-istati membri ikollu jistgħu jkollhom aċċess għal programm u li l-programmi jiffinanzjaw lil dawk l-istati membri li għandhom l-aktar bżonn. Naħseb dan huwa lan ta' kulħadd hawnhekk. Iva M. Emendi semmitom il-President dawn ġejjin mill bidja u xtaqt insemmi dawn brabta mal-interventi fuq il-borza. Dawn semmow, dawn il-punti, dawn il-punti semmow fil-kumitat mill-membri, dawn għandhom ikunu disponabli uh, minnajr ebda spejjeż addizzjonali. Fir rigward il-kofinanzjament, il-programm korrenti MDP m'għandux rekwiżit ta' kofinanzjament u għalhekk din hija xi ħaġa li forsi nistgħu nqisu wkoll meta nitkellmu dwar kofinanzjament. Il-kwistjoni ta' sem volontarju hija xi ħaġa li ħatqajjem ħafna dibattitu bħalma qalet il-Kummissjoni il-fond qed jimmira li jgħin il dawk li huma l-aktar fil-bżonn fl-istati membri kollha. Nafu li hemm ħafna qegħdin ibatu minn faqar estrem u minn ċaħda ta' kumditajiet essenzjali, semmejt l-kwistjoni f'Manchester fejn hemm il-banek ta' ekel u hemm ħafna qdiet organizzazzjonijiet madwar l-Renju Unit li jillimitaw li jilmentaw li l-programm mhux disponibbli għalihom imma il-possibilità li jkollhom aċċess għal dan il-programm ittihom iktar lok biex ikollhom iktar fondi. Imma ovvjament nafmu li hemm rekwiżit ta' kofinanzjament u il-programm stess jati iktar finanzjamenti u iktar possibilitajiet ta' finanzjamenti għall-organizzazzjonijiet li jkunu involuti fil-programm. Signora Cornelsen, nishtiq wieġeb il-punt li għajjimt fuq l-emendi dwar il-possibilità li wieħed eh, jitlob ħlas għal li forsi jkun 10% tal kem jiswa l-ikel fil-verita, proposta bħal din forsi tista' tkun kontribut, imma tkun kontribut jekk il-flejjes li jiddaħlu minn dawn it-tip ta' miżati imorru lura fil-font jew fl-organizzazzjoni li tipprovdi lajnuna. Ħafna drabi dan ikun perċentwal żgħir ħafna tal-finanzjament globali tagħhom dawn laqdiet. Mhix kwistjoni li niġbru l-flus imma rridu niżguraw id-dinjetà ta' dawn in-nies li qed jirċievu lajnuna u biex ma nwaslux għal stigmatizzazzjoni li qishom qed jirċievu karità għal kollox u forsi hekk ikunu jistgħu jagħtu kontribut għal dak li qed jirċievu anki jekk żgħir. Brabta ma dan hemm punti li rridu naħdmu fuqhom u naħseb li mill-ġdid matul il-laqat li jmiss fil-futur nistgħu nifluhom. Brabta mal-budget iva naħseb li kulħadd semma dan il-punt neqbel maħkom il-budget mhux bizzejiet, iżda kif qalet il-President fil-waqt li nistgħu nesprimu l-ħsieb li l-budget mhux bizzejiet, u nistgħu nagħmlu segwitu ta' x'qed jiġri u bħala Parlament influenza ninfluwenzaw x'qed jiġri fil-livell ta' Kunsill brabta mal-budget fl-istess ħin brabta mal-proposta leġislattiva aħna m'għandniex l-ambitu biex natu ħarsa jew nemendaw il-budget f'dan il-qasam. Sinjura Harkins taqsit domanda dwar il-progress fil-Kunsill. Nifhem id-diskussjonijiet li għaddejn bħalissa fuq il-livell ta' Kunsill huma intensivi ħafna, ċertament hemm oppożizzjoni vis dan il-programm u mhux ċar li ħajkunem hemm ftejim fil-Kunsill laqqas xejn u għalhekk naqbel mal-membri importanti li dan il-Kumitat u anke mill-Parlament aħna nibatu sinjal ċar ta' appoġġ għal dan il-programm. U namlu x'namlu, namluħ biex insaħħu il-proposta imma niżguraw li fl-istess mod ma nitfawx b'saten fir-roti għal bażi legali tal-programm. Grazzi l-Kummissjoni għax-xogħol li għamlu fir-rigward il-proposta li resqu u grazzi għad disponibilità tagħhom li jwieġbu għal domandi u jokoperaw miegħi u anke mal-personal tiegħi. Jiena napprezza l-fatt li l-Kummissjoni verament impenjati għal din l-idea ta' proċeduri semplifikati Fl-istess ħin nemmen li l-membri hawnhekk iħossu li hemm iktar ambitu biex ikun hemm iktar semplifikazzjoni. Fl-istess ħin narfu il-fatt li hemm bżonn li jkollna bilanċ kif qalet il-Sinjura Moran Chartier għax għandna ħtieġa li jkollna statistika u li bekk nkun nistgħu nevalwaw x'qed jiġri. Hemm ukoll ħtieġa li jkun hemm rendikont ta' mil dak li jkun fil-programm iżda aħna nifmu li ħafna mill-NGOs u mill-laqdiet msieħba li jaħdmu fil-kunsinna tal-lekel f'dawn il-programmi qed jaħdmu għal bażi volontarja fuq bażi part-time u għalhekk irridu niżguraw li aħna mhux qed impoġġu iktar pis amministrattiv fuqhom. Hemm ħafna lok biex insibu bażi komuni, naħseb li hemm ħafna xogħol x'namlu brabta mal-517 l-emenda li għanna qoddimna u emendi oħrajn li ġejjin minn agri, reġi, budget u il-kumitat tan-nisa wkoll. Inħares il-qoddim biex naħdem ma' shadows kollha u ma' rapporters kollha fuq l-opinjonijiet biex bekk noħorġu fl-aħħar mill-aħħar proposta tajba u li nistgħu naħdmu ukoll mal-Presidenza. President, fl-aħħar nixtieq nagħlaq billi ngħid li jena għandi l-intenzjoni li naħdem mill-qrib mal-Presidenza Irlandiża u nittama li nistgħu naqblu fuq dan il-programm naf li għanna skeda mimlija daqsbajda imma għanna emendi ta' kompromess u rridu nifluhom fil-laqa ta' april tagħna. Imbagħad nimxu minn hemm fir-rigward in-negozjati paralleli man-naħa tal-Kunsill. Grazzi lil kulħadd nħares il-qoddim għal ġemat ta' xogħol produttivi fil-ġemat li ġejjin. un Grazzi ħafna, Sinjura Rapporter. Issa, kien punt wieħed li inti fil-fatt eh, ma semmejt eh, dwar kumment tal-Onorevoli Xrete Iva, mux ta' soltu li nitkellem wara rapporter, iżda jina xtaqt nikkommenta fuq dan il-punt. Euh, nous savons dans quelles conditions il a fallu se battre pour le rétablir. Dan huwa li natu lajnuna biex natu lajnuna lil dawk li l-aktar għandhom bżonn. U kena niġildu ħafna biex nagħmluh dan. Allura issa noqogħdu attenti ħafna meta niġu għal kif niddiskutu issa s-solidarjetà kena dan id-debattitu eh, fih dan l-istrateġija tal-2020 jekk ikonniex mira għal ġlida kontra il-faqar, dana kien fost il-kustjonijiet li aħna diskutejna. U wasalna fl-aħħar għal deċiżjoni. Issa, li lin mill kwistjonijiet ta' sussidjarità eh, ġi deċiż fuq livell Ewropew illi s-solidarjetà kella titwassal permezz tal-Unjoni Ewropea billi tindirizza l-kwistjoni tal-faqar. Allura, jekk neħtieġu nipromovu l-kwistjoni ta' solidarjetà fuq livell Ewropea, speċjalment fi żmien ta' kriżi, iċ-ċittadini jeħtieġ li jifmu illi wieħed mill-elementi tal-kriżi huma l-isbilanċi makroekonomiċi bejn l-Istati membri, dawk l-Istati membri li għandhom aktar flus u li qed jgħidu aħna neħdu ħsieb il-fuqra tagħna intom hu doħsib tagħkom. Naħseb allura hija dan il-prinċipju wa dan il-prinċipju li huwa diffiċli. Irridu mbagħad naraw illi loġika e, inseguha sal-aħħar għaliex inkella se nispiċċaw f'sitwazzjoni diffiċli, forsi qed niżaġra meta ngħid iva aħna l-flus ma nibżonkom, iżda e, tassew jeħtieġ illi ikonna din id-diskussjoni. Għaliex qed ikonna dibattiti ġenerali ħafna dwar dawn il-konċetti. Issa, jiena ma nixtieqx li konna dibattitu filosofiku dwar dan il-punt, iżda Meta nirreferu għal dan is sujġet irdu nkunu koerenti nizgaraw illi dan il-konċett fil-fatt jitwetta. Dan wara kollox jaffettwa l-istati membri kollha bekk kulħadd irid jiġi involut. Tajjeb, mela. Kif qalet il-rapporter? Elizabeth Schroeter. U l-punt taħħa, għedna Iva niġu lura għal dan il-punt u għallura nalqu għalissa fuq is-suġġett. Fit-22 ta' april nikkonsidraw l-emendi ta' kompromess, ejja niprofaw nżommu ma' din l-iskeda jekk nistaw jekk irridu jkollna wkoll diskussjonijiet mal-President Irlandiża. Issa, nittamu li mandu mhux issa fuq il-punti li jmissu fuq l-aġenda, punt 25 issa. Skambju ta' femmi dwar is-sitwazzjoni attwali tal-qafas finanzjarju pluriennali, l-MFF, u kif tafu matul il-Konsil ta' 7 u 8 ta' frar, il-Kapit ta' Statu ta' Gvern, waslu għal ftejim dwar iċ-ċifri. Iżda, Dawn kellhom element ta' ksur fuq ċertu elementi ta' oqsma ta' kompetenza. Għaliex waslu għal konklużjonijiet illi kienu qegħdin jippreġedukaw ċertu kwistjonijiet illi għandhom jaqgħu taħt il-kodeċiżjoni. Il-ftajim li waslu għalih kien budget sitt eh, intestaturi differenti issa dwar il-limitu eh, massimu ġenerali kien hemm tnaqqis ta' 8% għabbażi tal-proposta tal-Kommissjoni f'terminu ta' impenji, ta' commitments. Umbat anki kien hemm l-element ta' ħlasijiet. Bekk, il-proposta mill-Kunsill hija il din u l-Parlament ma kellux problema bil-limitu massimu iżda hawnhekk għandna budget ta' wieħed fil tal-GDP u 0.95% għal dak li nxaqsam il-ħlasijiet. Bekk dana joħodna l-ura għal budget fuq il-level tal-budget tal-1987. Issa, li li minn dak li ġi kopert, aħna għanna xi tħassib dwar eh, l-anijiet politiċi. Kwestjoni ta' finanzjament li għat irridu nsibu soluzzjoni għal-jom mm, għal budget ta' din is-sena ma naħsibx li għanna l-fejn uqdu eh, nerġaw naddu l-punti li l-Parlament semma fir riżoluzzjoni li votajna dwara il-ġimgħa l-oħra għal-Kumitat tal-Impjiegi hemm xi konsegwenzi li eh, diġa semmejna. Inizjattiva favur iż-żaża il-finanzjament huwa e, ppjanat għal 6 biljun euro. Deċiżjoni mill-Kunsill ukoll illi iżomm il-Fond Globali ta' Ġustament kif ukoll lajnuna għal dawk li l-aktar għandhom bżonn. Issa il-passi li ġejjin fil-futur fejn titħol ir-riżoluzzjoni li votajna dwarha fit-13 ta' Marzu Dana kollu rrit jidħol fil negozjati l l-ini huwa l-inizjattiva favur iż-żaza. Euh, li euh, amender les propositions sur la base desquelles. Kummissjoni diġa emendat il-proposti li fuqhom ibbażajna il-mandat ta' negozjati u dana kien fit-12 ta' Marzu. U allura dwar il-proposta tal-Fond Soċjali Ewropew għandna premessa ġdida l-artikli ġew modifikati biex bekk konna l-inizjattiva favori żgħażagħ kif ukoll kapitlu ġdid minn artikli u annes ġdid la bosta regolament regolament ta' disposizjoni komuni u kol ġiet modifikata hemm repremessa ġdida ħames artikli ġew miżjuda l-anness ukoll. Wara li ddiskutejna dana kollu mal-koordinaturi aħna qabilna dwar proċedura u dana jippermettinna li nimmedifikaw il-mandat ta' negozjati meta nqisu il-proposta bażika minnaħa tal komissjoni ta' kien ftehim illi eh, l ħakna ma' dawn il-gruppi politiċi u kollegi eh, eh, tafu li dan huwa disponibbli biss bl-Ingliż fortunatament, pero tafu li wkoll hemm problemi ta' ħin u l-kollegi se jkunu jistaw jemendaw dawn il-proposti sal-25 ta' marzu eh, f'nofsinar, jiġifieri sena it-tnejn. Nixtiequ li dan jisir malar kemm jista' jkun ċertament u dana sabiex niffaċilitaw il-proċess. Mbagħad ikonna laqa ta' konġunt tal-tim ta' negozjati tal-Parlament dwar il-Fond Soċjali Ewropew u regolament għal proċedura komuni u dana jkun fil-ġimma tal-15 jew fil-bidu tal-ġimma numru 16 biex nipruvaw ikonna amendi ta' kompromess u nfittxu kompromess bejn iż-żewġ tekst biex bekk nivvotaw fil-kumitat eh, tal impiegi fit-22 u 23 ta' april. Biex bekk nkunu nistaw nirrevedu il-mandat ta' negozjati tal-ISF u nemendaw u koll il-CPR e u koll. jena u koll għat l-konferenza tal-presidenti biex jivvalidaw u kol eh, l-element tal-inizjativa tal-inizjativa Zaza. Dawn kienu il-punti li saqt natikom bħala eh, informazzjoni għalikom issa. Kummenti minna ħatakom, forsi tixtiqu xi kjarifika? Eh, Nafu li se jkonna ħafna mendi fuq dawn il-ħames artikli, issa punt 26 tal-agenda, tal issa għanna negozjati mal-Konsil dwar programm għal bidla l-innovazzjoni soċjali. Il-PSCI. Lan għawnek huwa li Eh, ninformaw il-membru tal-komitat dwar riżultat ta' trilagu li sar fil-21 ta' frar Jute Steinruck għanda il-kelma issa biex tajdinna dwar negozjati. Grazzi ħafna. Sinjura President, mela dan it-trilagu seħ fil-21 ta' frar kien l-ewwel trilagu flimkien mal-President Sardandiza. Issa, aħna mxin il-qoddim għalix u jkonna aktar progress. Iżda qbilna li sena ħdmu aktar fuq livell politiku fit-trilogu. Il-presidenza tal-Konsil ma qabilx maħna ma punta u lini jiġifiri sħubijiet transkonfinali u anki għal dak li għandu xaqsam il-finanzjament, jiġifieri dan għandu jaqqa taħt bidla soċjali u innovazzjoni. Il-Kommissjoni qalet illi dana kellu jkun fond Soċjali Ewropew, issa għal dak li nxaqsam sħubijiet transkonfinali. Ekkif kif seħ fil-passat, Hawnhekk xtaqna li naraw kontinwità f'dan il-proċess dwar il-prioritajiet l-oħra. Ma nistax ngħidu li kien hemm progress, it-trilogu li jmiss huwa fil-11 ta' April. Para tim ta' negozjati minna tal-Parlament, aħna ċerti illi għamilna ħafna xogħol tajjeb f'dan ir-rigward. Nittamaw illi il-Kunsill ikun jista' wkoll jifhem il-fema tagħna fuq uħut mill-kwistjonijiet ewlenin hemmhekk biss imbagħad inkunu nistgħu naslu għal konklużjoni ta' suċċess. Bekk nirringrazzja li Shadow Reporters u anki lill-President naħseb illi għandna tim ta' negozjati tassew effettiv. Grazzi lis-Sekretarjat ukoll. Parfait, est-ce qu'il y a de... Tajjeb, mela. Aktar kommenti dwar dan il-punt? Tajjeb. Inkomplu. Dwar il-Fond Soċjali Ewropew issa, dak li seħħ il-biraħ, kena 12 il-trilogu forsi maħniċ għet niftemu għawnek bejn il-segretarjat u l-president, ma nafux għakux il-11 u il-12 il-trilago, insomma, xiftit jawis emqedin. ċertament bizna l-10. L-Honorary Moran Chartier. Grazzi ħafna, President. Ma naħsibx li e, problema hija n-numru ta' trilogu aktar milli aktar importanti għu l-ammont ta' progress li għamilna mela l-ewwel punt. Kenna il-biraħ filgħaxija kenna problema kbira mal konsil dwar żewġ punti. Li l-Kumitat żamm sot dwarom 25 e, għal koezjoni soċjali u l-20% tal-ISF immirati għal ġdida kontra l-faqar. Dawn iż-żewġ perċentwali li aħna fissajna sabiex niżguraw illi l-Fond Soċjali Ewropew u l kontra l-faqar hija xi ħaġa li ma tantx eh, l-istati membri ħadu pjaċir biha. Mhux tant mill-naħa tal-Kunsill. Matul it-trilogu tagħna il bira filgħaxija meta isna l-emendi differenti fit-test, kienu dawn il-kustjonijiet tal-25% u l-20% għal ġida kontra il-faqar li kienu il-kustjonijiet ewlenin. Tieni punt. Kien pjuttost diffiċli eh, il-biraħ illi iva nitrattaw l-intestatura ta' artiklu 3, punt li kien diskuss ċertu tul, il-Komissjoni u l-Parlament u ma eh, tal-istess fema, 100% nixtiequ li l-ambitu tal-applikazzjoni tidera hawnhekk u huma jixtiequ prioritajiet għall-investiment u dana ma E, jikkorrispondix mal-kontenut ta' artiklu 3. Aħna tlabna li l-Kunsil jajdinna li ma stati membri jappoġġaw tali proposta, e, ovvjament huma ma weġbux, mbagħad jekk din l-intestatura mbagħad tiġi bil-mibdula, allura ikonna naqsmu f'żewġ partijiet l-artiklu 3 Issa, qabel xejn għandna prioritajiet ta' investiment iżda fit-tieni parti mbagħad għandna twessih tal-ambitu għall-investiment. Bekk naħseb li l-Kunsill irid jiġi lura lejn il-Parlament issa mm, nittamaw eh, dan għal seħma laj fuq dan il-punt. Punt ieħor issa bdejna niddiskutu artiklu 4. U wasalna għal kwestjoni li mhux ma stax tiġi negozjata meta nqisu il-fema tal-kumitat. Il-Kunsill irid jintroduċi fit-test element li jgħid li l-fondi rurali jintużaw għal xi għal xi raġunijiet soċjali. Per eżempju, illi kun hemm kindergarten, per eżempju, tfal u dana jaqa taħt l-20% tal-Fond Soċjali Ewropew. U allura aħna konna kontra din il-ħaġa u fil-fatt dan huwa punt eh, eh, divisiv għall-aħħar u dwar mbagħad iva ġifieri rġejna lura għal dawn il-25% mbagħad l-20% għal ġida kontra il-faqar. Dan huwa punt illi ma nistax ma rridux nirnegozzjaw dwarha, iżda kienna konna qisna nitkellmu mal-ħajt hawnhekk. Bekk Dana kien wieħed mill-punti ewlenin. Artiklu 4, paragrafu 3. Għanna xi zidiet biex inżidu l-flessibilità tal-makkinarju ta' konċentrament għal dak li għandu xaqsam innovazzjoni soċjali, kooperazzjoni transkonfinali dan ma jitqis fil-kalkolu tal-perċentwali għal dak li għandu xaqsam dik il-konċentrazzjoni. Għalfejn dawn il-problemi kollha allura għal dak li għandu xaqsam il-test oriġinali tal-Kummissjoni bidlit li aħna ma konniex qed nappoġġaw għaliex il-Kunsill irid tal talbiet minn stati membri żgħar. Jekk inti tqis dawn il-punti li konsil jixtieq jerġa' jdaħħal u n-numru ta' emendi illi eh, tresqu eh, tara li dawn fil-fatt mhumiex stati membri żgħar. Bekk jiena nixti definizzjoni ta' xiridu jfissru eh, bi stati membri żgħar għaliex jidher li marru li lin minn hekk u dina hemm xi ħaġa li ħarbet mill-attenzjoni tagħna. Biex nikkonkludi. Jiena naħseb li nista' ngħid illi jekkux il-11 jew 12 il-trilogu il il trilogu Il-triologu fil-fat ma kienx wieħed tajjeb, għaliex eh, din issa eh, f'sitwazzjoni fejn se jkollna qasma deċiżiva eh, bejn il-femit tal-Parlament u ma keddi naqblu mal-Kummissjoni dwar dan, ġifiri għanna fuq naħa il-Parlament u l-Kummissjoni fuq naħa u naħa l-oħra nsibu il-Konsil. U allura il-Kunsill. L-intenzjoni tiegħu huwa illi qiegħed f'periklu il-Fond Soċjali Ewropew mill-2014 għal 2020. il-President tal-Komitat tagħna Bla appoġġ ta' kemm il-Parlament u eh, negozjaturi tal-Kummissjoni e, suġġerit li imbidlu il-livell tat-tim ta' negozjati u talbitna fil-futur illi konna trilogu illi mal-kummissarji Ewropej ikkonċernati u kol il-Ministri Irlandiżi ikkonċernati. Dan għaliex ħareġ ċar illi huwa diffiċli ħafna illi nsemmu leħenna u anki il-femit dwar il-fond soċjali u allura li konna Ewropa tas-sew soċjali. forsi jiena sottovalutajt kemm dan it-trilogu kien se jkun fil-fatt diffiċli. L-ultimatum hawnhekk huwa li rridu niftakru li meta konna qegħdin minn negozjaw raba kolonna tal-mandat tagħna ta' negozjati qatt ma fil-fatt ġi kopert mill-President tal konsil u allura aħna tal-frema illi għandna nwasslu fit-tmiem ta' din l-attitudni pjuttost indifferenti lejn it-trilogu billi nitolbu li nitolbu li konsil sa nar it-tnejn sa nofsenar li jiġu lura eh, li jenna dwar il-punti li diskutejna sissa dana sa nar it-tnejn sabiex aħna nkunu nistaw morru lura għat-trilogu fi 27 ta' xar nar l-erba meta nkonna fil-fat dan it-trilogu fil-sitta ta' fil-axija nar l-erba hemm ukoll oħrajn fit-18 u 22 ta' April. Dawn huma d-dati ta' trilogi l-oħra u bekk tajtkom idea ta' dak li ntqal. Tlet affarijiet fil-qosor. Mela, ħan irrepeti il-fatt illi aħna ser poġġaw l-rapporter, appoġġ sħiħ, għaliex e kwistjoni importanti ħafna, hija ekonomika u hija importanti għas seba' snin li ġejjin, huwa mod kif natu ħajja l-idea ta' idea soċjali ta' Ewropa soċjali u jidher li hemm ħajt bejnietna l-Kunsill, pero anka l-ħitan jaqaw meta dawn suppost ma tista' tkissirhom xejn. Hemm bżonn approċċ bażat fuq solidarità, approċċ intelligenti. Ma nistgħux nindirizzaw kunsill li ma jridx jisma'. Jekk ikomplu din it-tip ta' logħba fej jippruvaw jippruvaw jerbħu billi jinjorawna, naħseb li huwa kruċjali illi nkun nafu eżattament li ma' pajjiżi huma involuti fl-appoġġ ta' dan it-tip ta' proċ, għalix ma nistawx naċċettaw il l-Kunsil jaddina bizmin dal-mod. Aħna għanna responsabilta li il-pubbliku fil-pajjiżi konċernati u huwa importanti li nkunu nafu xed jiġri wara l-kwinti tajjeb li nkunu nafu li ma pajjiż qed jappoġġaw dan l-imblokkar Min xi qed jibżaw eżattament dal-pajjiżi. ċem ħażin tkun trasparenti u demokratiku. Għal daqstan ta' sejħ minna ħatana Elizabeth Maħniex lesti naċċettaw sforzi sabiex nkissru kollox minn uffiċjali jew minn tliet pajjiżi żgħar għaliex qed nitkellmu fuq l-idea ta' Ewropa Soċjali. Grazzi. Żewġ affett li xtaqt nżejt. Fuq tattika ta' negozjati ma' tal-Kunsill li qed nippruvaw nelbu. Palma għalti rapporter għanna dokumenti erba' kolonni. Manna xej fil-raba kolonna. ħatman sissa fuq dan fit-trialogu. U din ħaġa li ħatma rajt fit-trialogu. Dejjem kena xoċa fil rabba kolonna, ġifiri ħaġa stramba din. Punt liħor. Muxet nakkuza l-ħat. Imma kumma uffiċjali n-ċipri u l-Irlanda, iż-żewġ każijiet kelli relazzjoniet eċċellenti mal-Ministru involut un għanna u kenna timijiet ta' negozjati li ma laħqux mal-ministri. Dawn huma negozjati strateġiċi u għal-Parlament Ewropew dan imur kontra l-ispirtu ta' kodeċiżjoni. Għaliex huma qed jirriflitaw li negozjaw. Ġifieri qed u madwar il-mejda ta' negozjati u jiżguraw jagħmlu minn kollox li ma jsir xejn. Huma jridu jdewmu il-negozjati sakemm aħna nċedu. Sakemm kem jajdunna kremu 20 trialogu, spiċċajtu dar ħajt għandna dan x'nofru jew eh, tazlu triq t'ana jew xejn. Kun għadda żmien u jgħidulna ejja nkomplu fitriq li nażlu aħna. Fuq rabta bejn negozjati differenti huwa veru il-Fond Soċjali Ewropew mhuwiex autonomu. L-eżistenza tiegħu, il-ġejjini tiegħu, huwa dipendenti għal kollox fuq il-kondizzjonijiet ta' negozjati illi għandhom impenneħ il-kollegi tagħna. Madonna kollu. Ibraħ realizzajna illi wasal iż-żmien illi forsi nesqot wissi aktar urġenti fuq fej waslu negozjati għaliex dawn jiddependu fuq artiklu 84 li jiddefinixxi l-obbligi tal-Istati membri f'termini tal-livell ta' żvilupp ta' reġuni meta qabla ma' obbligi sabiex inwarbu porzjon tal-fondi ta' koezjoni għal miri speċifiċi. Il-Konsil għamel l-affarijiet tal-moto maniera li s-sati membri kontrolaw il-Fond Soċjali Ewropew. Kienet wissija u dan ġanna nitolbu livell ta' triologu li permettinna nżidu unsaxħu l-mistoqsijiet politiċi. Tkellimt mal-gruppi kollha fil-Kumitat għaliex barra Dawk involuti mżon nisemmaw leħen aħna wkoll. Kulħadd li konoxxi l-importanza ta' dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika Monetarja u l-impatt tal-kriżi. Ma votajniex għal dan fil-rapport Tyson u kulħadd qed jirrabja fuq il-kwistjoni tal-Europa Soċjali, anka gvernijiet, għandhom dil-garanzija ta' xogħol għazzazax, imma jekk nħallu l-artiklu 84 jerġa' jġim mfassal miġid musa jkun hemm l-Ewropa Soċjali għal daqstant. Jiddispeċini li bdejna tarda l-għodu, imma kontet nitkellem mal-Kummissarju sabiex nara u x'nistgħu nagħmlu issa sabiex ninkludu u neħdu nota ta' fiex waslu negozjati bħalissa. Dan kien aġġornament u naħseb li jkun utli l-regola ġdida Tobligana nirrapportaw fuq trialogu għaliex dan huwa ta' użu għal membri ta' tim ta' negozjatik. Mux iktar kommenti laħar punt fuq l-agenda punt 28 delegazzjoni tal-Komitat tal-Impiego Fejt Soċjali għal Frankfurt u Berlin, Ġermanja 13-15 ta' frar, fejn 13 ta' mażmajn, l-Onorevoli Steinbrook, l-Onorevoli Harkin u jena. Din id-delegazzjoni għamlet tlet affarijiet speċifiċi. L-għanet fit-13 fi Frankfurt kena diskussjoni ma dawk involuti fil-ground handling fil-qafas tal rapport illi fuq u ħriġna b'opinjoni għamil dan Thomas Mann għal komitata Trasport li propona l-opinjoni il birax U kellna wkoll il-kumpanija Manu l fuq globalizzazzjoni li kien kas eżemplari fil-Ġermanja fej kienu involuti l-imsiba soċjali u kollox miex ħarir. It-tieni stadju taż-żjara kienet Berlin kellna skambju ta' opinjonijiet mal-membri tal-Bundestag, speċjalment il-Kumitat tat Trasport dwar di l-kwistjoni tal-ground handling. Fil-15 kellna diskussjoni ma' Segretarjat tal-Istat u l-Ministeru għall-Impjegu l-Affarijiet Soċjali. Se nikkummenta mlaj malaj fuq dan għaliex kellna diskussjonijiet wiesa fuq numru ta' suġġetti l ewwel net il-Ministri. Il-Ministru kien sodisfat ħafna bid-deċiżjoni illi ħal-gvern sabiex titwaqqaf garanzija żgħażagħ hija saħqet illi din kien dan kien mod importanti kif nagħtu viżibilità lil dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea u koll nuru solidarjetà bejn l-Ewropej. Madana kollu, għal kontrarju, għal garanzija zazax esprim id-dubi fuq ir-relevanza li nkomplu bil-fond aġġustament għal globalizzazzjoni u anka il-fond tajnuna Ewropea għal minu l-aktar fil-bżonn. L-opinjoni tagħha kienet billi jekk l-pajjiżi li kellhom problemi ħadu eh, nota tal-fatt li hemm bżonn ikun hemm riformi strutturali fis-suq tax-xogħol tagħhom illi ma ġewx bilanċati minn l-eżistenza ta' Fond Ewropew din tkun ħaġa differenti għal kollox. Xina rimarkajt li dejli kontradizzjoni fl-approċċi tagħha fuż żewġ suġġetti dwar il-kwistjoni ta' responsabilità ambientali u soċjali, partikolarment il-kwota għan-nisa, illi kienet ċaġa li kienet diskussa fuq livell lokali. Mux neċessarjament binna fuq il-punti kollha, diskutejna wkoll il-kwistjoni ta' portabilità ta' pensjonijiet kien hemm xi moviment fil-pożizzjoni Ġermaniża fuq il-posting ta' ħaddi ma kellna wkoll diskussjoni wisa ħafna fejn il-Ministru esprimiet l-impen tal-Gvern Ġermaniż partikolarment fuq il-kwistjonijiet ċentrali marbuta ma' diskussjoni Hemmek qed kemm partiklu 19 tisawwa l-lista ta' kriteri l-istati membri jistgħu jagħmlu monitoraġġ fuqhom jew il-kontemplikazzjoni ta' responsabilità konġunta. Fakkarna xin il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew u naħseb kienu kienet zjara utli ħafna. Kenna skambju ta' opinjonijiet ma' l-imsejba soċjali, essenzjalment fuq id-direttiva fuq il-posting tal-ħaddima u kienem sor, sens ta' sorpriza mill-imseba soċjali. Intqajna maħom separatament li ħaġa li mhux is-soltu ssir fil-Ġermanja. U dan din kienet ħaġa differenti minn tas-soltu, però aċċettaw li aħna nimponu ir-regoli tagħna, dan kienu l-ponti ċentrali fuq din iż-żjara għandkom prezentazzjoni bil-miktub li t-tikom dettalji sħaħ ta' diskussjoni tagħna.